Good morning to you all, colleagues. We can start. Lodwa tajba, kollegi, nistaw nibdew bil-laqa tagħna u għan irċevejt eh, l-informazzjoni li hemm xi membri li ħajaslu tajt ma xorta waħda se nibdew eh, bl-ewwel punt fuq l agenda tagħna avvizi tal-President dwar il-laqa tal-koordinaturi, laqa li seħħet il-biraħ Fil-axija, il-biraħ il-koordinaturi ħad deċiżjoni fuq is-segwitu ta' petizzjonijiet fuq l-immigrazzjoni, id-deċidejna li eh, naddu itra l-presidenza Griega, eh, l-presidenza Griega, sa biex eh, nirċivu mela tarif mill-presidenza Griega fuq dawn temi u sabiex nitolbu l-Presidenza sabiex tpoġġi il-kwistjonijiet ta' migrazzjoni bħala priorità fuq l-agenda tagħhom. It-tieni punt talba għal proċedura ta' urġenza il-koordinaturi deċidew sabiħx jamlu urġenti, namlu urġenti dawk il-petizzjonijiet li uh, diġa kell minna taw il-rekomendazzjonijiet imma li jissaħa jindbatu permezz email sa nhar it-tlieta sabiex eh, niddeċidu lima minn eh, dawn il-petizzjonijiet numerużi li jedin fuq l-agenda se jena taw il-proċedura ta' urġenza ġifiri se jitresqu taħt din il-proċedura. Punt numru tlieta, il-koordinaturi id-deċidow li jirrifjutaw it-talba eh, l-istess tal-punt numru erba'. dwar punt 5 u punt 6 il-koordinaturi ħadu l-informazzjoni u qablu mal-presidenza fuq il-proċedura li aħna adottajna. Punt numru 7. Il-koordinaturi deċidew li jirrifjutaw it-talba imresqa minnant il-Sinjura Belje. Umbat, fuq punt numru 8 il-koordinaturi approvaw l-agenda għas-sessjoni li jmiss u fuq punt punti 9 u 10 il-koordinaturi ħadu nota tal l-informazzjoni li natat fuq il-web portal u fuq il-metodi ta' ħidma tal-kumitat tagħna. U Il-Presidenza batet eh, talba lill-konferenza tal-President ta' kam distur għal rapport speċjali fuq Frontex. U eh, maġġidda xiex sejn iktar u dak li xtaqt najdilkom dwar laqta tal-koordinaturi. Yes. David. Iva David issa qed eh, jissuġġerixxi li nisħaq fuq il-fatt li fost il-komunikazzjoni li għandax qasam l-attivitajiet tal-Kumitat Peti kien hemm il-rapport finanzjarju ukoll għalhekk nixtieq nistedinkom eh, membri sabiex tieħdu nota tal-informazzjoni u id-dokumenti li aħna għassamna. Hemm xi li qed jitlob għal mikrofonu le għalhekk nistgħu napprovaw aħna id-deċiżjonijiet li ttieħdu min-naħa tal-koordinaturi. Issa ħan nibdew bil-punt numru 16 Iġifiri ir-rapport ta' Walesa sennaddi il-mikrofonu l-issur Walesa. Grazzi ħafna, Signora President. Signori, għanna la bozz tar-rapport dwar eh, l-aħar eh, l-apport annwali tal-peti waqt dan il-mandat. Ovvjament aħna issa emmek se nisqu fuq l-attivitajiet tal-Komitat tal-2013 ma jiena nemmen li dan ir rapport huwa iktar minn eh, taqsira eh, biss tal-attivitajiet tas sena l-oħra. Jena nemmen li dan ir-rapport għandu jkun ukoll deskrizzjoni tal-mandat kollu kemmu tal-Parlament u l-perjodu u għalhekk qed nissuġġerixxi u inkludejt dan il-punt f'dan it-test li naqsmu f'let partijiet l-ewwel parti ħatkun it-taqsira tal-ħidma tax-xogħol fil-kumitat tagħna, taqsira tal kizbit tagħna, ovvjament aħna se nifukaw fuq is-sena l-oħra ma kif diġà tilkom ħanitlu fiktar dettal, dettalji dwar dak li jamilna u dak li ksibna waqt il-mandat kollu kemmu dwar it-tieni parti li jena eh, tajt din il-parti li isem tal-orizzonti ġodda, emmek se jkun hemm suġġerimenti u proposti sabiex il-kumitat tagħna nagħmluh jaħdem eh, b'mod eh, li jkun iktar viżibbli, affarijiet iktar konkret u eh, qed nissuġġerixxi kooperazzjoni ma' iktar istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll mal awtoritajiet nazzjonali u dwar l-aħħar kapitlu dan il-kapitlu dan se jfoka fuq il-metodi ta' ħidma. il kol kemm aħna nafu li l-kumitat tagħna il-vuċi taċ-ċittadini għawnek jistow eh, iva bl-leħen taħħom jitkelmu dwar tħassib li għandhom vera importanti li nadattaw ir-regoli interni aħħarija u importanti li nirrevedu il regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew sabiex intejbu il-ħidma tagħna. Għandna bżonn li kollna skadenzi ċari għal ċiklu sa'ħajja tal-petizzjonijiet irridu nagħmlu dan il-proċess iktar trasparenti, iktar demokratiku, imma iktar minn hekk irridu nirrevedu ir-regoli tal-missjonijiet ta' fact-finding. Irridu namlu dan peress li eh, irridu dawna namlu għam iktar effiċjenti u rridu u koll nejnu bl-organizzazzjoni tagħhom. Diġa kellna laqa ta' shadows, ta' bejn shadows din il-laqa kienet produttiva jena għanna l-iktar kooperazzjoni magħhom imma dan ir rapport għadu mhux lest għalfejn għax eh, qed nistennew il-kontribuzzjonijiet tagħkom ukoll jiena naħseb li flimkien ma' emendi addizzjonali nistgħu namlu dan ir-rapport ħafna ħjar milli u bħalissa. Mbagħad hemm il kustjoni ta' traduzzjoni kien hemm bil ma' shadows l li ħanaħdmu aħna biss eh, bil-verżjoni Ingliża nifhem mill instan nifhem il-segretarjat eh, se jgħin kull membru li ħajkollu bżonn għajnuna ġifieri kull membru li jsib diffikultajiet bl-Inglis, ħanamlu dan għax ma tantx għandna ħafna ħin għad dispożizzjoni tagħna sabiex inħaffu aħna l-proċess bilna li l-verżjoni bl ingliż għandha tkun biżeta l-issa l-iskadenza l-emendi 27 eh, ta' jannar ħalli bekk eh, ħankunu nistgħu nadottaw dan id-dokument fl-10 jew il-11 ta' frar. Għalek ma tantx padlinna ħafna ħin u jiena ħerqan ukoll li nisma' il-kontribuzzjonijiet tagħkom addizzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi, ikolli ninformak li il-Kummissjoni mhux preżenti għal dan il-punt fuq l-agenda għalhekk se niftaħ id-dibattitu direttament se ngħaddi l-mikrofon lil Sur Beke. Grazzi ħafna, Signor President. Xtaqt. Illi l-għennet nirringrazzja l-rapporter. Jiena ħadd sorpriża pożittiva fuq eh, kemmu komplut dan eh, il-rapport eh, sar xogħol bis-serjetà. U għalhekk l kol li ftit biex nirringrazzja. U importanti wkoll illi namlu referenza għal dawn iskadenzi sabiex anka nitċaqalqu fuq ċertu punti u nħolqu ċertu reazzjonijiet għal kemm inħatija jina mandi l-ebda problema b'dan. Forsi ta' min ukoll naħsbu fuq il-proċess l-użu tal-internet anka f'dan il-komitat b'tali mod illi Eh, konna nistaw niformulaw xi ħaġa illi verament tistaħdem fil-prattika il-kooperazzjoni tal-Komitat eh, Peti għandha tkun kooperazzjoni ma' komitati oħra fil-Parlament. Ma nxal fejn nidħol f'ħafna dettalji ma nsibx li għaw bazi li fuqha nistgħu eh, noqogħdu noġġezzjana għal dak li qed jiġi proposta hawnhekk u għalhekk nixtieq ringrazzja rapporter tax-xogħol ibes u uh, tajjeb li għamel. Ira Zabade Bizzija. Sur Ira Zabada Bizzija. Grazzi ħafna, President. L-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzja s-Sur Valesa għar-rapport tiegħu kif ukoll għal fatt li ehm, huwa dispost ta' dialogu nixtieq nifraħ Is-Sur Valessa għal dan il-ġimgħa l-oħra ġewwa Strasburgu tkellimna dwar dan il-kwistjoni kif diġà qal is-Sur Valessa tkellimna dwar il-fatt li ħan nitkellmu infaslu dokument bl-Ingliż m'għandi l-ebda problema li naħdem bl-Ingliż imma jiena naħseb li dinha tista' tkun eċċess għax għaxet eh, naslu rib tmiem ta' din il-leġislatura imma ma nix issa namlu għadrawa li naħdmu b'lingwa waħda biss. Kenna problema u koll bil-rapport eh, Galizja mill-Kommissjoni fejn ma hemm laqas tradizzjoni dwar il-lingwi jena naħseb li għal dan il-rapport għanna bżon li kolna konklużjonijiet iktar politiċi, kien hemm ħafna xogħol li sar ukoll u għanna bżon li jkollna dawn il-konklużjonijiet politiċi ħatkun xaġa interessanti li narawa, per eżempju fuq iż-żida fil-petizzjonijiet fis-snin reċenti u r limitati ta' dan il-kumitat sabiex niproċessaw dawn il-petizzjonijiet irridu nisqu aħna li f'dan ir-rapport irridu nisqu fuq il-ħtieġa ta' rizorsi tekniċi jekk vera nixtieq nkunu l-vuċi tal-ċittadin Ewropew f'dan il-Parlament jiena nemmen li il-portal se jgħinna fil-ħidma tagħna li jiena nittama li nistgħu nniedu dan mill-aktar fis possibbli u li dan il-portal ikun jista' jaħdem fil-prattika qabel tmiem il-mandat tagħna. U f'dan ir-rapport irridu nisqu wkoll fuq il-bżonn li namlu iktar flessibbli iż-żjarat minn dan il-kumitat. Ovvjament, umbat irridu nikkoordinaw il-proċeduri għal żjarat parlamentari ma rridu nkunu iktar flessibbli minħabba in-natura tal-kumitat tagħna minħabba l-importanza tal-xogħol li nagħmlu għal darboħra nixtieq nerġa' nirrapeti r-ringrazzjament tiegħi lis-sur Valesa. Grazzi ħafna talli. etnaħdmu naħdmu sabiex niksbu konsens fuq dan id-dokument Sur Angraxis. Grazzi ħafna, grazzi Jiena nixtieq ngħidilkom li mux ħaġa sabiħa kull darba li nġu biex niddiskutu il-verżjonijiet lingwistiċi u il-problemi relatati ma, ma traduzzjoni. Jena nemmen li nissew namlu pass kbir il-qoddim u eh, naħseb li dan ħajkun pass importanti il-qoddim fuq ir-rwol tal-Kumitat jekk forsi eh, minni resta il-petizzjoni jista' jkollu xi tip ta' kodifikazzjoni tal-kwistjonijiet li eh, ħdimna magħhom mill-kumitat fil-passat immedjat, ġifiri li ma' kwistjonijiet nis mill-komunitajiet xifukaw, fuq xie xifukaw. Aħna qed nitkellmu dwar pereżempju r-relazzjonijiet tax-xogħol l-ambjent daw l-affarijiet. Xi tip ta' kodifikazzjoni, xi tip ta' lista dwar il-fokus fejn ħajkun għax forsi dan jista' wassal għal xi konklużjonijiet dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u danna jista jippermettilna li niġbru xi konklużjonijiet fuq xi problemi partikolari u kwistjonijiet sinifikanti li ħajaffettwaw il-politiki tal-Unjoni Ewropea għal-Kummissjoni, il-Konsil, il-Presidenzi kif ukoll għal-Gvernijiet Nazzjonali. It-tielet punt il-kumitat tagħna jiena nemmen L-aħjar komitat li jista' jressaq proposti, kummenti fuq direttivi u deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni jew il-Kunsill. U l-istess nistgħu ngħidu dwar l-implementazzjoni fl-istati membri differenti għax jiena ma nemminx li il-problemi jeżistu biss b'dawk il-gvernijiet nazzjonali li ma jimplementaw xi direttivi jew regolamenti hemm xi problemi bid-direttivi nifishom. Jiġifieri kemm huma dawn id-direttivi jistgħu jissolvu l-problemi, ġifri forsi l-kumitat jista' jħares jistudja dan il-punt fiktar detal. Imma kif diġà tilkom nistgħu niġru xi konklużjonijiet li jistgħu jkunu importanti għall-futur u nixtieq nirringrazzjakom ukoll għall-paċenzja tagħkom. Jiena ma naqbilx ma' punt numru 21 ta' dan ir-rapport peress li jiena nemmen li fil-qafas ta' dak li aħna sejjaħna il-Sena Ewropea ta' ċittadinanza hemm firxa kbira ta' miżuri ta' programmi li huma reattivi u riskjużi per eżempju il-programm li qed jiġi finanzjat fil-Greċja u kol fil-skejjel li jixti uh, eh, nerġgħu nikdbu l-istorja u l-mod kif aħna naħdmu fuq il-komunizmu u r-razzizmu dan vera mhux aċċettabbli. Aħna qed naraw ħruġ minn ġdid eh, ta' xejrit eh, tal eh, lemin estrem u fl-Europa u rridu nodu attenti. Grazzi sta nixtieq nil Sur Zarewski li qed qiegħed hawnhekk miflok is-Sinjura Babinska. U s-Sinjura Babinska iva issa qed tagħmel affarijiet ġodda U jekk niġu lura issa l-kollega tagħna Valesis eh, dan ir-rapport hawnhekk nixtieq nirringrazzja li dawk l-istati membri li tkellmu, nixtieq nirringrazzjahom u iva jiena ninstab ċerta ġifieri li dana jista' jwassal għal emendi, emendi li nistgħu naqblu fuqhom flimkien mar-rapporter tagħna Sur Valessa. Issa, dwar il punti li għadna kif smajna minn Nancy Sur Anguraki, Jiena naħseb li s-suġġeriment li inti għamilt dan is-suġġeriment huwa utli. Iġifiri rridu nistudjaw is-setturi differenti, il-kompetenzi koperti mill-petizzjonijiet u normalment dawna naqsmuhom permezz ta' setturi u kompetenza u is-suġġeriment tiegħek dana ippunta lejn dawk il-każijiet fejn permezz ta' kumitat ċittadini ta' Ewropej ikkontattjaw il-Kummissjoni etc. dwar il-programmi għal promozzjoni ta' ċittadinanza Ewropea ġifir rridu nħar nistudjaw għam dawn inti semmejt program minnom sur Angelaki. Issa jiena ninstab ċerta li dawna Iva jidra adottati b'mod differenti fil-stati membri differenti. Per eżempju, għal pajizi stess, jiena minn ixkonxa li jeżistu programmi bl-istess vizjoni li jinti semmejt. U ma din idea tajba u rridu nkomplu naħsbu fuqa, ma ma nasibx li dana ħajbiddel il-valutazzjoni tal-attivitajiet tagħna għal promozzjoni taċ-ċittadinanza Ewropea. Naħseb li iktar ħanitkellmu dwar kwistjoni li forsi eh, nistudjaw xi inizjattivi speċifiċi li forsi mhux eh, se jgħinu jagħtu forma lill kultura Ewropea. Much for your uh, contribution. Grazzi. Jena grat ħafna tal-kummenti. Fir-rigward ta' dak li għalli s sur Angurakis jiena naħseb li ħafna minn dak li għad huwa eh, indirizzat premessa punt ħamsa Nista' nifhem però li m'intix kuntent punt 21 u stant jiena għan li nara xnumma l-emendi tiegħek u nisma' eżattament kif nistgħu ntejbu dan il-punt biex bekk tkun sodisfatt. Għaldar boħra niskuża ruħi għal kwistjoni tal-lingwa u l-fatt li ser ikonna naħdmu bl-Ingliż biss mhuwiex fidejja dan ma jiddependix minni. Nifhem li dan jista' joħloq xi diffikultajiet u nispera li din is-sitwazzjoni se titjieb iktar tard f'dan il-kumitat. Fir-rigward tal-aġla tal-proċess tax-xogħol tagħna naqbel, ser ikonna nagħmlu kollox eh, kollu li nistgħu biex nassiguraw li l-petizzjonijiet jiġu analizzati fin fuqtu. Għal konklużjonijiet politiċi, Iva naħseb li għanna ninkludu għan f'dan il-test jena ħerqan li nara xinu ma l-emendi taqqa. Għal rizorsi tekniċi tal-komitat, Iva għanna najdu u kol xinu ma l-rizorsi taħna u xol ta' sekretarjat u nara kif nistaw intejbu u kol xol ta' sekretarjat. Naħseb li dan jista' jinkiseb permess tal-portal, tal-web portal u naħseb li ser ikun hemm titjib kbir ħafna fix-xogħol tagħna. Dwar il-missjonijiet naħseb li jridu uh, eh, dwar il-missjonijiet jridu nirranġaw il-regoli, uh, uh, ntejbu regoli, nirringrazzjakom ħafna l-kooperazzjoni għal-kummenti, jħerqan li nara xnu mal-elementi ta'kom u jina ċert li nistaw nil-uftejn. Grazzi. Grazzi l-kollega Valweza, nżid punt li jinsejt nsemmi iktar kmieni kummenti kollha li smajna anka dok minnaħa tal-kollega Becker huma interessanti. Irridu niftakru li meta nippreżentaw emendi bilan li ntejbu ix-xogħlijiet ta' dan il-kumitat din is-sena fl 2013 2013 aħna kellna żieda ta' 45% fin-numru ta' petizzjonijiet li ġew prezentati. Fil-leġislatura kellna l-madwar 100,000 petizzjoni u dan ukoll għandu valur meta mqabbel mal-prestazzjoni ta' tal-fat li uħut qalu li ma kiex bizzejiet irdu żommu f'moħħna dan kollu biex bekk intejbu l-attivitajiet tagħna, eh, il-ħidma tagħna u nagħtu iktar risposti liċ-ċittadini Ewropej. Hawnhekk nalqu il-punt tal-Sur Valeza, issa ngħaddu għas-Sur Salavrakos kellu jagħmel il-polimis, però kellu jitla għaliex qed hija jivvota f'kumitat ieħor bħalissa u allura ser ikollna ngħaddu għal punt 17 u il-punt tas sur sal-avrakos neħduh iktar tard madwar nofsi oħra. Naddi issa fuq il-żjara l-identifikar tal-fatti fil-Greċja. Grazie President dan ir-rapport mill-Greċja. Xtaq nibda billi nirringrazzja li kull min kien involut f'din il-missjoni, bdejna mis-segretarjat, bl-ebda dubju. Kien hemm ħafna xogħol kruċjali li sar fuq dan id-dokument. Dan huwa dokument twil ħafna u wieħed mill-iktar dokumenti twal li aħna tajna lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet u dan kien meħtieġ minħabba żjara u minħabba l-petizzjonijiet. Kienet kwistjoni intensiva ħafna. Ix-xogħol, iżjarat. żjarat nixtin l daqstanz il-kollegi kollha tiegħi li kienu ġentili bizzejiet li żaru dawn il-partijiet kollha tal-Greċja mija Sur Huntis, Sur Bardelli, Sur Salavrakos, il-kollega Baldini. Naħseb li tal-inqas għandna nkunu sodisfatti li qed naraw dawn iż-żoni fil-Greċja dan ir-rapport li issa qegħdin ngħaddu lil kumitat tal-petizzjonijiet. Ir-rapport jibda b'introduzzjoni li tispjega għalfejn il-kumitat tal-petizzjonijiet għamel din iż-żjara ġewwa l-Greċja. Ġibarna l-petizzjonijiet li daħlu fil-Parlament Ewropew ħdimna fuqhom biex bekk inkunu nistgħu norganizzaw din iż-żjara. Fit-tieni parti tar-rapport nitkellmu dwar żjara dwar tliet ijiem li aħna użajna biex nanalizzaw zoni differenti fil-Greċja, Attika, Ateni u oħrajn iltqajna ma' xi uffiċjali fil-kapital, xi uffiċjali lokali oħrajn u kellna rwol ewlieni. Tajna rwol ewlieni lil petizzjonanti wkoll. It-tieni ġurnata ta' din il-missjoni ta' sejba tal-fatti ħaditna ġewwa Karrija u Fattika, Megalopoli u Fili. U fit-tielet jum kif tistgħu taraw fid-dokument morna Tesplotija u Korfu. U Korfu wkoll hemmhekk irnexxielna naraw x'inhuma l-problemi li għandhom x'jaqsmu mal-petizzjonijiet li rċivejna. Morna Karvanari u Lefkini wkoll Naħseb li fid-dokumenti kollha fil-konklużjoni issib il-qofol ta' dan kollu. Tista' tifhem tkun tista' tifhem eżattament x'kienet iżjara kollha. Jekk tara l-konklużjonijiet tista' tara eżattament x'suppost nagħmlu fil-futur. Għamilna 11 rakkomandazzjoni li għandhom kwistjonijiet differenti, pjan nazzjonali per eżempju fuq il-kwistjoni tal-ġbir, tal-iskart u il- rimi tal-iskart, l-importanza tal-fejn huma dawn il-landfills, ir rekomendazzjoni tgħid li l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea trid tiġi rispettata din hija ħaġa kruċjali. Aħna wkoll qegħdin ngħidu l-informazzjoni pubblika għandha tkun iddettaljata u għandha tkun disponibbli li ċittadini kollha biex bekk huma jkunu jistgħu jagħmlu l-assessjar tagħhom u jemendaw informazzjoni pubblika. Il-Kummissjoni Ewropea trid tassessja u tirrevedi il-politika tagħha fuq il-finanzjament tal-komunità tagħmel monitoraġġ tajjeb ta' x'qed jiġri u fejn qed isir finanzjament tal-kumitat kif qed jiġi ntużat, etc. U ovvjament kriterji xjentifiċi u soċjali għandhom jittieħdu konsiderazzjoni u importanti li konna checks fuq it-trasparenza, ġifiri kull ħaġa li tkellimna fuqha iktar kmini. Ġifiri fil-qosor, Dawn huma r-rakkomandazzjonijiet li aħna qed natu f'dan id-dokument ta' ħidma. Hawnhekk niftu il-possibilità sottomissjoni ta' amendi u naħseb li fil-laqa tagħna li jmiss inkunu nistgħu nivvutaw fuq dan id-dokument b'xi emendi li jafu jiġu sottomessi u ser niġbru il-kummenti tagħkom jien flimkien mal-kollegi tiegħi u hekk nippruvaw nirrispondu għal mistoqsijiet li l-kollegi tagħna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet hija għandhom. Grazzi. Grazzi lil kollega Turgajs. Is-sur Kuninjotis. Naw l kummissjoni Grazzi, grazzi ħafna f'dan l-istadju il-Kummissjoni tixtieq tieħu nota ta' rakkomandazzjonijiet, tixtieq tirringrazzja lil kumitat u lil membri li jagħmlu din il-missjoni ġewwa l-Greċja. Tirringrazzja ma' xogħol kollu li jagħmlu, ma nafx hekk tidunix nidħol fid-dettall fuq ċertu petizzjonijiet. Jew jekk m'għandniex dan l istadju jekk hawn xi punti li intom tħossu li għandhom jappoġġaw dibattitu iva. Fuq it-tlet petizzjonijiet għal kif edna fl-aħħar eh, laqa tal-kumitat dan ġi diskuss qabel fil-passat kulħadd kien favur tal-kontinuazzjoni ta' dan il-proġetti. Ovvjament il-Kummissjoni qed toqgħod attenta biex ta' eżattament kif qed jevolvi dan fuq livell nazzjonali u jekk ikun hemm xi ħaġa ġdida inkunu nistgħu nerġgħu inqisu mill-ġdid ċertu aspetti iżda f'dan l-istadju ma naħsibx li nistgħu nagħmlu naraw l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dwar il-landfill fil-tavonari nistaw najdu li kienem dossier ġdid ta' ksur għax kienem ċertu disfunzjonijiet dan il-dossier. Mm, Et naħdmu fuqu kienem ispezzjoni li saret mill ispetturi ambientali u l-konklużjoni ġenerali tagħhom kienet iva hemm problema imma xorta waħda kienem titjib fis-sitwazzjoni ġifier l-analiżi tagħna għadha d-dejja qegħdin naraw eh, qed nistennew li iktar rapporti ta' spezzjoni biex naraw minn kif nistgħu nagħmlu follow-up ta' din il-kwistjoni. Kien ħafna punti li semmew fi petizzjoni dwar il-kwistjoni ta' ksur marbuta mal l-pjant ta' proċessar f'Novembru 2013 batna l-autoritajiet Grigi minħabba ksur fil-regoli fil-rigward tal-installazzjoni se nibqadi b'dan il-proċedura ta' taksur jekk ikun meħtieġ. Nixtieq ninformaw lil kumitat li wara l-informazzjoni li rċevejna permezz ta' dan il-kumitat ftaħna dossier ġdid, pilot dossier ġdid biex naraw jekk il- l-ilma intenzjonat għal popolazzjoni u ix konformita ma dak li huwa meħtieġ mid-direttiva Dwar l-ilma l-konsum tal-bnidem, nishtiq ngħid li l-analizi ta' riżultati offruti mill-autoritajiet u mill-kumitat juru li fil-fat ċertu threshold inqabżu u li dawn li l-eċessi kollha parti minn wieħed u ma jorbtu ma parti wieħed ċeta direttiva ġifiri parametri fuq il-chlorides, il-sodju, etc. Nishtiq najt li artiklu numru 5 ta' direttiva jgħid u hawnhekk nikwota b'rabta mal-parametri fan wieħed sitta dawn il-valuri għandhom isiru biss għal reġunijiet ta' kontroll skont dak li jemmem niżel f'artiklu 8. Artiklu 8 jitkellem dwar restrizzjonijiet imposti mill-awtoritajiet. Dawn il-parametri kollha huma ta' valur indikattiv u jridu jittieħdu in konsiderazzjoni fil-proċeduri ta' kontroll biex bekk inkunu nistgħu jiġu mexxija mill-istati membri kif inhu l-każ hawnhekk. Kif qed parametri wieħed ma ġiex rispettat dan jaqa' taħt għan-nies wieħed b huwa dwar nitrates. wieħed minn samples ta' April tal-2013 il-valur massimu ta' nitrate kien ta' 50.2 mg għal kull litru u tertiva tgħid differenti għal dasan ser nagħmlu monitoraġġ ta' dan biex naraw jekk sitwazzjoni titjibx u nieħdu miżuri meħtieġa u nieħdu nota wkoll jekk ma jkun hemm l-ebda titjib. Naħseb li koprejt il-petizzjonijiet kollha li saru taħt din il-missjoni. Grazzi. Grazzi ta' din eh, l-informazzjoni li tajtna. Forsi fl-kommenti li miss nistenna li kunem iktar kontenut dwar ir-riżultati tal-missjoni u mhux eżattament dwar eh, informazzjoni dwar il-passat tal-istejjer li ġa smajnijom mm, matul il-prezentazzjoni ta' kull sezzjoni individuali. Issa għaddu il-kelma l-Sur Countess. Grazie, signor President. Jena nishtiq nirringrazzja l kollegi kollha li jipparteċipaw f'din iż-żjara segretarjat ukoll tal-kumitat għaliex dan wassal għal xogħol sistematiku u responsabbli ħafna. Qabel ma ngħaddi għal kummenti tiegħi fuq ir-rapport, nixtieq nirreferikom għal xi ħaġa li saret iktar kmieni li hija marbuta ma' dawn il-kwistjonijiet. Hija marbuta wkoll mal-fatt ta' kif il-Kumitat fil fat indirizza dawn il-kwistjonijiet għall-inqas l-informazzjoni preżenti tiegħu. Wara ħafna l-istaqsijiet il-baħar il-lent fil-Marraki li aħna ma żorniex, ġevina rispons minn għand rappresentant tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni qed tagħmel studju dwar kif din il fil taħdem. Kifet għanna risposta uffiċjali għal mistoqsija parlamentari għal dassan tal-lura l-fej għamed din il-kwistjoni. Basikament kienem finanzjament tal-komunità u dan beda jaħdem fl-2008 bħala faċilità moderna ħafna. Sitt snin wara ħareġ li kienem problemi bil-tindif bioloġiku għaliex ma kienx bizzejiet biex jitrattaw il-volumi li kienem. Dan fisser li sistemi ta' tankijiet issa qegħdin jiġu intużati biex dawn l-impjanti ta' tindif jittieħdu f'Tessaloniki ġifieri kien hemm riperkussjonijiet ekonomiċi u ambjentali. X'qed jiġri issa allura? Bażikament għal din il-landfill edna li kien hemm problemi ta' kostruzzjoni kien bina ħażin u l-Kummissjoni ma tantx tat kas. Kont se nuża lingwaġġ mill-bibja ma ddeċidejt li le. Sempliċiment il-Kummissjoni ma tatx kas. Ma tatx widen għal dak li kienet jintqal. L-ura kollegi naħseb li jridu noqogħdu irrid mm, naħdmu fuq bażi sistematika u fuq id-data marbuta ma' punti differenti li għanna. Rridu naraw kif ser naħdmu u namlu dan blaħjar mod. Għadna nota ta' dak li rajna u xnu ma' l-konsegwenzi li rridu noħorġu minn dan kollu. Kif edna, kena zjarat differenti mux qed jintqal eżattament xandu bżan, xem bżan isir. Hemm uh, eh, operating landfills landfills jedin jaħdmu għat li oħrajn għadhom qed jinbnew bħalissa. U allura l-kummenti tiegħi huma dawn għal dawk li għadhom qegħdin jimbnew. U fejn rajna li fl-istudju u l-kostruzzjoni kien hemm problemi. Problemi fil-kostruzzjoni wkoll. Kemm ukoll ħela ta' finanzjament Ewropew. Irid nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Għandi statistika fuq l-ammonti li għandhom eh, jintefqu Jiddu nieħdu miżuri biex nwafqu darba dejjem dawn il-proġetti u ma jkunx hemm iktar ħela ta' flus minħabba l-problemi. La darba nindunaw li hemm problema marbuta mal-istudji infushom anka problemi li aħna qegħdin naraw Kien hemm nixjat meta morna naraw dawn il-postijiet. Dan kollu jrid jitpoġġi jitnizzel bil-miktub għaliex jekk le muster inkunu nistaw napoġġaw dan il-punt u din il-kostruzzjoni ħażina. Il-kostruzzjoni saret post ħażin u qed isiru l-iżbali. Dan kollu għandha għandu jippermetti l-Kummissjoni biex tqis Um, um, dawn il-punti sewa. Punti jħor. Karbonaja u hekk ma sarux l-istudji kif suppost ma ġiex stabilit fejn hemm il-water table, table fil-rigward ta' grammatiko li għada qed timbena bħalissa l-istudji ġeoloġiċi mhux qed isiru kif suppost u allura ma nistawx natu risposti għal dawn il-problemi li semmejt. Ikolli ngħid li l-awtoritajiet għadhom ma ħadux in konsiderazzjoni id-direttiva tal-2008 żgur mhux meta kienu qegħdin jirrevedu il-permessi tagħhom. Iktar ma dażmin huma ma ħadux in konsiderazzjoni reviżjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali li kienet tiħtiġlhom li jidun konsiderazzjoni kristjaniet kwistjonijiet ukoll. M'għandix ngħid iktar f'dan l-istadju għandi nippermetti li ħadd ieħor li jitkellem ukoll. Konklużjoni ta' dan ir-rapport huma tajbin, mandi l-ebda problema b'dan dak li qed jingħad għatajjeb. tajjeb. Iżda naħseb li irridu nkunu iktar speċifiċi dwar każijiet differenti fix-xogħol tagħna. Irridu nagħmlu proposti iktar speċifiċi fil-Komissjoni, fil-Komitat u eh, fl-Autoritajiet Nazzjonali u kol ta' dak rajna ma jkollux interpretazzjoni ħażina u dan ikun eżempju tajjeb. Naħseb li nistaw nkunu iktar speċifiċi u mhux ġenerali kif qalu l-kollegi. Dawn il-problemi jeżistu, imma hemm stennijiet tan-nies li qajmu dawn il-punti huma qegħdin jistennew xi forma ta' tama li toħroġ min-naħa tar-rapport tagħna. L-affarijiet jistgħu jinbidlu u li mustennew ripetizzjoni fl-istess affarijiet biex nikkonkludu ikolli ngħid li fuq dan l-eżempju li tajt nafrodakis aħna qegħdin nikkonsolidaw l-idea li l-istudji u l-ħela ta' finanzjament tal-komunità b'dawn ir-reperkussjonijiet multipli dan kollu qed isir b'ċertu mod li ma jilħaqx ir-rekwiżiti tal-ambjent u lanqas dawk taċ-ċittadini u l-kondizzjonijiet tagħhom. Grazzi. Frotu Mr. Angurakis. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signor President. Verament li eh, din kienet zjara importanti ħafna. Dan il-problemi qed uh, isiru dem dem ikbar u minn barra l-sfidi li qed jaffaċċaw in-nies tagħna ġewwa Greċja qed naraw ukoll issa il-problema tal-tniġġis ta' tħaħen maħluq fil-minħabba l-żejt li kunet jinħaraq fil-fatt minn kull materjal li mhux suppost jispiċċa maħruq. Nana joħloq problemi kbar u nħoss li fuq livell ġenerali l-ambjent eh, ġewwa l-Greċja verament se lura. Issa, fuq dan il-punt partikolari, din il-missjoni ġenerat eh, numru amont kbir ta' xogħol. U dan jista' jkonferma ħanka segretarjat u ma' kull esperjenza wasanna għal konklużjoni oħra għal addizzjonijiet u tallimna ħafna xtaqt ngħid li minkejja ix-xogħol kollu li sar inħoss illi uh, dan kien biss il-bidu. Naf li din kienet zjara waħda biss, wettaqtu zjarat importanti oħra sabiex verament tħossu l-problema, pero nħoss li il-problema verament edha tinxteret, edha tikber, edha tinfirex u kemm għanna dawn il-punti im-semija fir-rapport inħoss li Din għandha tkun biss konklużjoni waħda li aħna ser naslu għalija eh, permessa rapport. Għanna namlu kol referenza għal konsegwenzi, għal kastigi, għal autoritajiet, għal korpi illi ma jkunux implementaw dak li suppost implementaw. Għawnek mux għat namlu referenza, mux għat ninkludu proposti fuq eh, penali, fuq konsegwenzi. Naħseb li dan huwa meħtieċ għana namluħ kem jista' jkun u bekk nkunu iktar speċifiċi anka fil-konklużjoni tagħna. U b'dan il-mod inkun tinkopru wkoll il-punti li aħna eh, rajna esperjenzajna u li anka qed ninkludu fir-rapport. Hawnhekk qed nitkellmu fuq esperjenza xhieda ta' enġinier illi kien involut ukoll f'dan il-proġett jekk uh, huwa rakkonta kollox lil kumitat kollox sew huwa wara kollox huwa xhieda hemmhekk fuq il-post u ma nħoss li għandu iserraħ kollox fuq però għandu kun involuti wkoll persuni oħra illi kun jistgħu wkoll jagħtu xhieda tagħhom. Rappreżentant tal-Kommissjoni wkoll qal illi dak li aħna minna ġewwa Eminjoni eh, huwa realtà huwa dak li sibna, però il-Kommissjoni qed jiffoka biss fuq aspett waħda tal ta' din il-problema. Hemm tunnellati ta' skart illi qed jintrema madwar dik iż-żona, dik il-komunità, u hawnhekk mhux qed nagħmlu referenza għalih. Barra minn hekk, il-proċeduri verament qed jinbidlu qasbisat il tillaħqu magħhom. Ta' fux qed jiġri f'din iż-żona hemmhekk hemm unità hemm eh, kumpanija multinazzjonali ta' lokandi illi trid tibni binja oħra u anka eh, toħloq korsa tal-golf. U eh, qed iduru anka fuq l-awtoritajiet komunali sabiex jgħinu għom isolvu l-problema legali. Xet jiġri? Qabel ma toħroġ deċiżjoni tal-qorti huma minnaħa tagħhom l-awtoritajiet ħarġu permess għal din il-binja. L-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent qed juri illi hemm problemi mar qudiem il-Kunsill tal-Istat U għadna għad d deċiżjoni tal-qorti f'Mejju, pero fil-ħarifa li għaddit ħareġ il-permess għal din il-lokanda u naħseb eh, dawnu ma' problemi li qed nifaċċaw fir-realtà. Rajna wkoll illi eh, f'ċertu eh, każijiet kienet il-Kommissjoni illi mbagħad intervjeni la darba l-proġett ikun tlesta u naħseb li jkun tard wisq mijiet u eluf ta' flus ikunu tnefqu u la darba eh, tkun imbniet din il-binja ikun tard Dan japplika b'mod partikolari wkoll għal dawn it-tip ta' proġetti. Punt ieħor imsemmi fir-rapport għaliex fefilis il- ċittadini u kol edin jiprotestaw kontra il-rimi tal-iskart dan il-mod. L-autoritajiet tal-post għalu illi jekk musa jittieħdu miżuri e, speċifiċi e, fl-2014 din il-mizbla ser tispiċċa tfur u min ser jisir bat il-konsegwenzi. Il-rapport juri bitċar illi sar juħdinna madwar 200 sena sabiex nindirizzaw dan kollu. Emmin qal ukoll illi din it-tip ta' miżbla ma rridux eh, fil-żona tagħhom riduha fil-bitħa tal-ġar tagħhom biex ngħidu hekk, però Mem lebda prova dwar kif wasana din waslu għal din it-tip ta' konklużjoni mhix ir-realtà, mhix il-verità. Il-ħaddiema dak kollha involuti rajna dwar ir-reazzjoni tagħhom għal dan ir-rapport. Unħoss illi verament hemm x'nibdlu kena dawn il-gvernijiet jimbidlu demokrazziji ġaffetwati naħseb illi fl aħħar mill aħħar Fil-Greċa bqajna fej konna, nimxu bl-istess proċeduri. Il-Komissjoni u Brussel mumiex qegħdin jiċċaqalqu. Ma tjamlu xej. Jistennew biex jitxaqalqu sakemm in-nies jiġu jipprotestaw fuq l-adwa tal-bib tagħhom. Naħseb illi n-nies tagħna diġà qegħdin jaffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli ħafna u verament qed ikollhom jissiltu sabiex jiksbu dak li hu mistħoq għalihom. Grazzi ħafna Sinjora President. Nirringrazzja l-awturi ta' dan ir-rapport u s-segretarjat tax-xogħol eċċellenti tagħhom. Segwejt dak li qalu l-kollegi tiegħi u naħseb illi nista' naqbel mal-punti kollha li huma uh, resqu. Għaliex hawnhekk qegħdin nħarsu li żoni li fihom mizblit u li qed ikollhom konsegwenzi ħażina ħafna fuq il-nies li jgħixu hemmhekk mod partikolari ġo fili. għabbażi ta' l-informazzjoni li għanna, l-informazzjoni pratika, ħadd m'għandi kun qed jgħix hemmhekk għaliex hija żona imnizza ħafna. Dan huwa fatt. Issa l tibqa' marbuta mal-kompetenzi legali tal-awtoritajiet. Jekk inħarsu l konklużjonijiet tar-rapport, nista' nara illi qed jibqgħu jaħdmu fih dan il-qafas legali eżistenti u naħseb illi dak kollu li jmur li lin minn hekk jikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Palma nafu l-kwistjonijiet ta' skart jitħallew fidej eh, l-amministrazzjonijiet tal-Istati membri, mat partikolari fil-Greċja. Sfortunatament hekk ikolli ngħid imma ma xa tinfisser li huwa l-unika pajjiż li tazist il-korruzzjoni, eċċetra fih. Kulħadd jaħdem minn wara dar xulxin, il-kontratturi li jippruvaw jikzbu kemm jista' jkun xogħol. Forsi gawdejna daqsxejn ekonomikament minn dan, però ma naħsux li fenomenu Grieg, irid jisir xi ħaġa dwar dan. Naħseb illi irridu naslu għaxi konklużjonijiet fattibli. Għalek il-proposti mresqa f'punti 6, 7 u 8 għandhom ikunu iktar speċifiċi. B'tali mod illi nkunu nistaw nifukaw iktar fuq li maniġjar tal-iskart u anka ngawdhom mill-intervent minnaħa tal-Komissjoni nħoss illi dan kollu jista' sabiex nikkontrollaw ċertu forum ta' korruzzjoni u anka l-abbuż ta' poter u anka tal-mezzi ekonomiċi illi aħna qed naraw isseħħu f'każ bħal dan. Dawn il-punti 678 b'mod speċifiku qiegħed nitlob sabiex jipproponu miżuri iktar speċifiċi. Hemm mezzi kif nagħmlu dan u fl-istess waqt naċċertaw illi ma niksrux il-prinċipi ta' sussidjarjetà imma nagħmluha biċ-ċar nuru biċ-ċar illi nafu e, x'nu ma jagħmlu dawn in-nies li qegħdin imexxu eh, dan is-settur u li huma mhux qed ikunu onesti biżejjed min-naħa tagħhom. Grazzi ħafna lilkom il-koll. Tajb wisq tajt il-President. Naddu għal-kellim li jmiss. Grazie ħafna, Signor President. Peress li għanna il-Pollak, ser nitkellem bil-Pollak, forsi nibda bil-kommenti ġenerali. Li l mill-istituzzjonijiet naħseb illi għana nisħu li dan huwa kumitat tal-petizzjonijiet. Xi jfisser dan? Ifisser illi Kulħadd qiegħed fejn qiegħed fis-soċjetà għandu id-dritt li jressaq petizzjoni. ċittadini se jaqra dwar il-komitat, jitgħallem iktar dwaru u inti Sinra President, għamilt referenza għal numru ta' petizzjoniet li għanna qoddimna, ma naħseb li għan emlok fej kon anka iktar u ikun sinjal tajjeb ikon konna iktar petizzjonijiet. Naħseb li naraw problema ta' dan it-tip eh, kif hemm semmija anka fil-Greċja u ma naħsibx li huwa punt tal Greċja biss per eżempju punt mentax fil rigward tal-kriteri soċjoloġiċi, ekoloġiċi, eċetera, naħseb illi hemmhekk nitkellmu fuq il-vuċi taċ-ċittadin il-komunitajiet illi jkunu informati fuq il-pjanijiet, fuq il-kostruzzjoni, impjanti ta' proċessar tal-iskart, impjanti li żgur se jkun għadin jiżdiedu imma li sfortunatament ma jkunux qed jimbnew kif suppost jekk taħsbu dwar l-ammont ta' plastik illi ikun imgazwer fih pereżempju telefoni tixri, eccetera. lajta sala konklużjoni ta' kemm ser konna skarċ nimmanġjaw. Mokoll, Eh, il-fondi Ewropej illi jistaw jgħinu sabiex dawn impjanti jimbnew jitħadmu b'mod tajjeb u barra minn hekk hemm id-dritt taċ-ċittadin ukoll illi jopponi il-bini ta' dawn it-tip ta' impjanti. Issa kif ser insolvu din it-tensjoni bejn l-amministrazzjoni lokali illi tkun trid tibni impjant u mbagħad iċ-ċittadini li jkunu qegħdin jirrifjutaw dan il-proġett. Jipprotestaw kontrih. Ġeneralment, ma tkunx tista' ssib soluzzjoni li tikkuntenta iż-żewġ naħat, però minkejja kollox inħoss illi il-kummenti li anka resaq is-sur Valeza juruna illi forsi hemm bżonn daqsxejn ta' aktar ħin sabiex naraw ukoll xi jfisser u x'inhuma l-konsegwenzi li jkollok dan it-tip ta' impjant il-kollegi Griegi Hawnhekk eh, tkellmu fuq eh, kif eh, jista' jkun seħaw il-fatt li anke l-fondi ma ġewx użati b'mod xira, di mhix xi kwistjoni żgħira. U għalhekk inħoss li din il-kwistjoni m'għandix titwarrab jew tiddajjef għaliex hija kwistjoni ta' korruzzjoni u suġġett importanti fih nifsu. Naħseb li għanna ninvolvu ruħna fil-fazi tal-ippjannar qabel ma nasla d-deċizjoni finali sabiex il-partijiet involuti kunu jafu dwar il-benefiċċji tal-impjant u anka l-konsegwenzi. Jekk il-żewġ partijiet involuti kunu konxi ta' dan kollu, anka jkun hemm żvantaġġi fil-bini ta' dan it-tip ta' impjant, forsi jistgħu jaslu sabiex jaċċettaw. Imma jekk ma ser l-istampa sħiħa u resqu għal iż-żewġ naħat ser jibqa' jkollna l-protesti. Grazzi ħafna. Ok. the floor to you. Mikrofon għal-kellim. Dunque, dall'inizio quando... Grazie ħafna, mela. Jiena dejjem sħaqt fuq l-importanza li kelli president kompetenti, gwida kompetenti fid-delegazzjoni tagħna ġewwa l-Greċja. U mhux ħaġa żgħira għax rajna li il-ħidma bwetqa kienet vera importanti. Importanti. Għal-ħafna raġunijiet importanti anka fuq uh, livell ta' topografija ġifiri għal ħafna lokalitajiet differenti. Imma qed nitkellmu wkoll dwar ħidmijiet li saru permezz ta' grupp eh, u l-kumitat tagħna u ħdimna wkoll diskutejna, kellna debattiti mhux biss ħdimna fil-Greċja u f'lokalitajiet differenti li eh, sfortunatament għandhom problemi vera seri. Jena nixtieq ngħidilkom ma' nishtiq eh, nisħaq jena, nishtiq najt li meta delegazzjoni meta il-MPs Grigi, per eżempju, qed nagħti dan bħala eżempju, meta dawn awrew hidma kbira li twettqu għax dawna dejjem kienu mana anka jekk ma kienux membri ta' delegazzjoni ġifiri jenuna ħafnax eh, u ma jafu jifmu l-problemi ħafna aħjar mill-membri tal Parlament eh, Ewropew tal-pajjiżi oħrajn għax ovvjament eh, hemm rabta mal-problema Griega. Mbagħad mill-banda l-oħra aħ jiena insistejt ukoll li u specialment fil-parti ċentrali tal-Peloponneso, iva rajna problema li jima gravi pal parti oħrajn iva imma u kollem il-kustjoni tal azbestos ġifiri dawn huma problemi u diffiċli u kolli jieġu solvutu għax fuq livell ta' geograf, geologija, l-parti ta' taħt l-art eh, tal-Greċja, hemm ħafna strutturi ta' l-ilma li forsi mhumiex viżibbli imma anka f'parti eh, li nistgħu nsejħula ġeogloġika wkoll anka fi żmien dan jista' jaqloħ problemi li huma ħafna iktar grafi għalhekk mela jiena Eh, xtaqt eh, Iva li eh, saqna fuq affarijiet oħra u koll imma nixtieq ngħid hawnhekk li dan ir-rapport din l-attività li twetqet fil-Greċja fil-fema tiegħi tista' u hemm attivitajiet oħrajn futuri ta' dan it-tip imma mhux biss ta' dan it-tip għax mhux qed nitkellem fil-fema tiegħi dwar riżultati biss, eh, riżultati tajbin, imma qed nitkellmu wkoll dwar metodoloġija, metodoloġija li mbagħad tista' tintuża l-attivitajiet oħrajn mhux għall-attivitajiet kollha, ma għal ħafna minnhom għax meta niġu biex nippjanaw bis-serjetà ir-riżultati jaslu b'xi mod u dana kien il kasta ta' dan il-rapport u kol, grazzi. Grazie, onorevole, e adesso... Grazzi ħafna, issa nishti nadi il-mikrofonu għal tlet minuti għal min firma l-petizzjoni jasawnek prezenti u talab app jintervjeni b'kunsens tal-kollega l nadi il-mikrofonu għal tlet minuti li sur gigas, grazzi. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες kiri κύριοι efħalista ευχαριστούμε Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna l-membri parlamentari. U grazzi għaliex anka fismi u fissam ċittadini li tqajtu magħhom verament tistgħu tarfu xin jiġri fil-Greċja. Dawn huma misbliet illi diġà qegħdin jitħadmu hemm oħrajn illi qegħdin jinbnew u naħseb illi dan jippermettilna illi nikkomunikaw mal-qalba ġewwa Brussell għandna l-filosofija, għandna l-istorja, għandna l-arti fil-Greċja illi uh, ġew stabiliti sa minn żmien l-Akropoli, però fl-2014 bħala pajjiż għandna ma x'inniex uh, nifaċċjaw problemi bħal dawn anka tal-manager tal-iskart, dawn l-aħħar snin konna medda minnaħat tal-Komissjoni Ewropea eddewna eh, penali finanzjari qawwijin, però imbidel xi ħaġa aħna qed nimplementaw id-direttivi, aħna qed nirriċiklaw intom kontenti bil-mod kif aħna qegħdin naħdmu bħala stat anka fil-qasam ta' riċiklaġġ. Aħna pionieri fil-riċiklaġġ tal-batteriji fil-Greċja. Għalfejn ma nistax nirriċiklaw skart ieħor bl-istess mod. Aħna netkelmu fuq uh, l-użu minn ġdid, li rkupru, riċiklaċ. Imma naħseb li l-approċċ huwa ħażin għaliex uh, qed nagħtu lok għall-interessi tal-kontratturi li jagħmlu profitti kbar, uh, ħafna petizzjonijiet, u hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar grammatiko, imma qed nitkellmu wkoll fuq il-livell iktar nazzjonali kif l-iskart qiegħed jiġi maniġjat ġewwa Greċja. Tresqu ħafna l-menti dwar dak li qed isseħ u nixtieq illi anke s-sur Damaskos eh, ikun preżenti u anke nitkellmu bħala residenti ta' fil-is. Fil din iż-żona partikolari Dan kien skandlu ekonomiku u ekoloġiku. Il-materjali li ntuża sabiex imbena dan l-impjant u anka eh, intnefqu l-inqas spejjeż possibbli kien hemm l-inqas reazzjonijiet politiċi possibbli u qed naraw illi l-impjant ma jipprovdix riċiklaġġ u l-iskart mhux qed jiġi maniġġat kif suppost. Reċentament inħareġ rapport fuq is-sena 2012 u l-kwistjoni dwar il-fondi ta' dawn it-tip ta' strutturi illi anka jimmanġaw l-iskart nħossu illi qed eh, qed tiġi trattata mod differenti fil-Greċja. X'nistgħu ngħidu iktar? Naħseb li anka fil-kas ta' grammatiko Eh, qed jagħmlu li jridu anke l-Kommissjoni qed tkompli tinjorhom. Jekk tħarsu li l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent eh, taraw ukoll li ir-rapport ukoll ġie injorat. Irridu verament inwaqfu din il-korruzzjoni, din il-frodi illi anka qed isseħħ wara li ssir l-evalwazzjoni tal-impatt Naħseb illi tagħtu verament il-poter fidej ċittadini, naħseb illi eh, irridu nagħtu l-oksa biex riċiklaċ seħ kif suppost, jekk ma se jkun hemm inċentivi anke għall kontratturi eh, kif ser naħdmu, naħseb illi ta' min tieħdu responsabilità tagħkom bħalma għamiltu anke permessa din il-missjoni zorna u zortu kol eh, mizbli differenti mux biss ta' grammatika u naħseb illi tistaw taraw il-mod differenti kif jaħdmu naħseb illi irridu nkunu konxji tal-ħsara ekoloġika u anka tal-amministrazzjoni ħażina. Ma kellix biżejjed ħin allokata li sabiex nitkellem dwar dan imma l-inqas provajt jasa l-iktar punt importanti. Grazzi. Ringrazzjawk ktar intervent tiegħek aħna l-koll nkunu nixtiequ li kon aktar ħin allokata lina sabiex nitkellmu fuq il-punti li nkunu xuqres u però qatt ma jkun il-każ. Nerġa' ngħaddi il-kelma lill-kap ta' delegazzjoni. Grazzi ħafna, Signor President. Ħadd nota tal-kommenti tal-kwistjonijiet li resqu l-punti li tresqu minna tal-kollegi, il-suġġerimenti ser ninkludijom fi dokument li ser ikun l-abbozz finali. Nixtieq ringrazzja lis sur Hontes għas suġġerimenti minn tiegħu, għaliex bħalma tafu il-konklużjonijiet għadhom uh, mhumiex finalizzati nistgħu nkomplu ntejbuhom. Kulħadd jista' jagħti l-kontribut tiegħu għal dan id-dokument dwar il-kommenti tas-Sur Baldini tal-metodi użati nħoss li kienu kommenti kienu validi ħafna u anka l-ħtieġa il l-Komissjoni statejn sabiex anka jitfasslu rapporti un tejbu anka xol futuro. Naħseb illi għamilt osservazzjoni eccellenti ħafna sur Baldini. U uh, ħerqana li anka naraw l-kontribut valitu tijak f'dan id-dokument. Issa ma' koll li dan huwa biss il- il-bidu tal-problema, il-bidu tax-xogħol li hemm xi jsir. Intom bħala membri parlamentari Grigi tħossu illi hemm firxa wiesa ta' problemi bil-misbliet kollha eh, illi qegħdin faqsu il-mod ta' kif qed jiġi maniġat l-iskart. Kien interessanti ħafna li nisma' il-perspettivi tagħkom U għandkom raġun veru dan huwa biss il-bidu ma l-inqasu għaw wkoll l-ewwel pass. Mhux ser insolvu l-problema kollha mill-lejla n-nar, però dan huwa bidu għalina. Għalina bħala komitat tal-petizzjoni kif ukoll delegazzjoni Griega u dak kollha involuti f'dan ħassejtu u naqblu li din kienet żjara importanti ħafna. Issemma wkoll il-punt ta' sazzjonijiet aħna hawnhekk maħniex eh, imħalfin, aħna mhux qed immexxu xi eh, każijiet dim il-qorti, aħna qed situazzjoni sitwazzjoni dim il-Kummissjoni u rridu naraw kif il-Kummissjoni ser tkun qiegħda segwi din is-sitwazzjoni tara daqsxejn anke l-fondi eh, kif ġew maniġjati, il-proġetti kif qegħdin jitħadmu. U għalhekk tkun tista' tagħmel monitoraġġ min-naħa tagħha. Naħseb li għal-inqas issaw taqblu miegħi illi iċ-ċittadini ikunu iktar kontenti jekk aħna noħorġu bil-proposti ta' soluzzjoni iktar milli eh, nimplementaw sanzjonijiet jew penali. Ma naħsibx li dan huwa kompitu tagħna fil-fatt li aħna eh, nimplementaw dan it-tip ta' sanzjonijiet. Aħna hawnhekk bħala kumitat xogħolna huwa illi eh, nitfaw dawl fuq is-sitwazzjonijiet eh, u eh, naraw illi ikun hemm ċertu segwitu wkoll fuq dawk is-sitwazzjonijiet partikolari. Fuq il-punt ta' konklużjonijiet 6, 7 u 8 eħe li dawn intejbuhom naqbel miegħek u eh, ħerqana li tejnuna wkoll nagħmlu dan it-titjib aħna nilqgħu kull suġġeriment aħna nixtiequ tejbu dan l-ewwel abbozz li għadna kif ressaqna u għalhekk eh, ħadna l-kommenti ta'kom bis-serjetà ħafna, ħadna nota tagħhom u ser nippruvaw ninkludu kull titji possibbli. Nixtieq nirringrazzja wkoll il daw kollha li taw kontribut fit tfassil ta' dan ir-rapport. Jiena hawnhekk eh, qiegħed preżenti lest li nisma u naħdem ma' kull min jixtieq itejjeb dan id-dokument. Nittama li l koll nġbru ħabel wieħed sabiex niksbu dak li għandna f'moħħna. Grazzi Carlos għal dik il-ħidma tiegħek ġifieri. U eh, mela waqt is-sessjoni ta' frar eh, plenarja Eh, ħajkolna l-kontribuzzjoni kol tal-autoritajiet nazzjonali. Nasab li dan huwa importanti sabiex innekku xi dubi li għat jifdal li ħarġu waqt id-diskussjonijiet. Għalek se u dan il-punt u nġlura issa eh, għal kollega tana Salavrakros sabiex nidiskutu il-punt 15 għax konna nistennew il-wasla tar-rapporter Sul Salavragos. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal dawn l-emendi li jintkom rissaqtu fuq ir-rapport tiegħi u issa nistenna li nisma l-kummenti ta'kom wara li konsidrajna dawn l-emendi. Ovvjament qed nitkellmu dwar kwestjoni importanti dwar iċ-ċittadinanza fl-Unjoni Ewropea drittijiet u l-futur U jiena naħseb li u vera importanti għal kol wieħed waħda minna importanti li eh, noqogħdu attenti jiena u kolles li nisma kull tip ta' kontribuzzjoni li tista' twassal sabiex tlaħħam dan ir-rapport. Muchas gracias, señor Salavrakos. Gracias, ħafna, Sur Salavrakos. Qabel ma nif ma niftħu eh, dan il-debattitu nixtieq naddi l-mikrofonu lis-Sinjura Stockwell fisem il-Kommissjoni. Grazzi ħafna. Nixtieq jiena nirringrazzja kalli din l-opinjoni wara il-rapport dwar ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea 2013 naseb li huwa il-moment it-tajjeb sabiex nisqu fuq l-importanza ta' drittijiet ta' ċittadini speċjalment fid-daw tal fatt li daqs ħajkolna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fil-rapport hemm miktub li dinha ħidma konġunta kemm tal-istituzzjonijiet kif ukoll tal-istati membri sabiex jaċċertaw li dawn drittijiet jiġu implementati nixtieq nissa li ħafna diġà nkiseb eh, speċjalment eh, minn mindu ħarġ il-rapport tal-2010 fuq is-sit elettroniku għanna lista tal-25 nazzjoni li tihdet fl-2010 tistgħu taraw li il-maġġoranza ta' dawn ġew implementati il-sena l-oħra pereżempju il-pakkett Ewropew fuq id-drittijiet tal-passiġġiera il-25 sar ħafna xogħol. Mbagħad ukoll fuq it l-azzjoni li trasqu fil-rapport tal-2013 dwar ċittadini eh, sar ħafna xogħol fuq il-pakket fuq it-talbiet iż-żar, eh, drittijiet proċedurali, il-qafas il qafas ta' kwalità għat traineeships il-modernizzar tal ures ġimni dis-sena l-oħra u għabel il mili aħna nedejna sit elettroniku tagħna sabiex nejnu l ċittadini jifmoħ jar fejn jistgħu jagħmlu r-rikors jekk id-drittijiet tagħhom ma jiġux imħarsa ġifieri tistgħu taraw dawn it-tnaxxi l-azzjoni fir-rapport il-ġdid dawn ġew implementati wkoll għalhekk mela aħna meċin skont il-pjan imma ovvjament għanna bżon lajduna ta'kom sabiex ikun hemm l-adozzjoni ta' malajr ta' dan proposti għal benefiċċju ta' ċittadini tagħna dan vera importanti fil-kuntest tal-elezzjonijiet li jmiss jekk tixtiequ li ċittadini jifmu l-importanza tal-elezzjonijiet u tippermettihom li jagħmlu importa li bekk ikunu jistgħu jafhom x'inhuna ir-riski li jom kif ukoll għall-familji koll l-importanza tal li ninformaw nikkomunikaw id-drittijiet ta' ċittadini li inti tisħaq fuqhom ħafna fil-abbozz tar-rapport tiegħek. Grazzi ħafna u jiena ħerqana li nisma' dan id-dibattitu. Grazzi. Muchas gracias. Grazzi ħafna. Issa nistgħu ngħaddu l-mikrofonu lis-sur Beke. Grazie ħafna sur President, l-għanet xtaqt eh, nirrapeti dak li eh, anka il-rapporter kien zgur serjiet li eh, huwa rapport tajjeb il bilanċjat illi kopri bosta aspetti illi nistaw naqblu dwaru. Xtaqt najtu kol illi Hemm punti però illi jistħoq ilhom ċertu diskussjoni. L-ewwel nett xtaqt eh, nirreferi anka għal eh, dak li qal ir-rappreżentant tal-Kommissjoni illi u hemm ħafna inkluż fil- eh, fil-rapport illi hemm ħafna aspetti u uh, dan anka juri li ċittadini illi anka xol fuq livell Ewropew u għawet reali u għawet prattiku u uh, nħoss illi forsi tamin nindirizzaw ċertu punti uh, individuali sabiex nindirizzaw il-punt dwar kif uh, nistaw fuq livell tal-Unjoni Ewropea nolqot dawk il-punti li huma verament importanti għaċ-ċittadini tagħna. Il-politika ta' osserità naħseb li hawnhekk eh, ser ikollna nsemmuha però mhijiex il-qalba tal-politika Ewropea. Hemm punti wkoll fir-rigward tal-armonizzazzjoni anke tas-sistemi ta' pensjoni illi eh, joħolquna situazzjonijiet ta' konflitt anka mal-prinċipi ta' sussidjarjetà u anka eh, ta' dak li jiġi applikat fuq livell nazzjonali, għalhekk inħoss illi m'għandhomx ikunu inklużi hawnhekk u ma hemm l-aspett fuq id-drittijiet ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Nasab illi ma nix inkopru dan hawnhekk. Hemm punti oħra wkoll illi ta' min eh, nindirizzaw sabiex anka niċċaraw ftit il-punt. Forsi eh, anka l kollegi nista eh, insaqsijom mod individwali sabiex nifhem aħjar il-punt tagħhom. Proposti ta' kompromess illi għat għandi xi mistoqsijiet minn għatijaj. Għaliex kultant inħoss li jekk inkomplu nġebdu bil-kompromessi noħol u ktar oppozizjoni u ktar dubi u għalek forsi ta' min immorru għal-punt ewlieni. Naħseb illi għawnek mannix għalfejn jihdu pozizjoni negattiva, anzi għanna rapport b'saħħtu, rapport tajjeb, rapport li nistaw nkomplu eh, nirfinaw un tejbuħ u li anka naħseb illi rapporter u l rapporters l-esti illi jamlu dan. Naħseb illi dan nista' res u anka eh, fil-shadow fil meeting u li jistar ikunu punti li ser intlaqaw tajjeb. Naħseb illi għalin qasanna bazi u punta tluq tajjeb. Signor Vecchi, la continuazione tiene la parola signor Juntis. Grazzi ħafna Sur Beke, issa nixxinna di mikrofon li sur Kuntis. Grazzi ħafna, grazzi. Iva, meta ġejna biex niddiskutu dan ir-rapport tal-ewwel darba ma kissa hekk kif qed niddiskutu l-emendi nixtieq nerġa' nirrepeti x-xogħol serju li qed jiġi mwettaq mill-kollegi tagħna ħidma tajba ibbażata fuq kwistjoni li għadna kif smajna dwar u naħseb li tajb li l-approċ ikun wieħed li jagħmel sens demokratiku President. Pa Senjura Verġa jiena wkoll ressaqt emendi fisem gwe anka waħdi u dawna ġew ikkonsidrati minn antis Rakos xi minnom ġew ikkunsidrati taħt l-emendi ta' kompromess u xi ħud minnhom ma nafx tista' tkun il-valutazzjoni tar-rapporter imma dwar l-emendi ta' kompromess biex inżon fil-qosor dwar dawn l-emendi ta' kompromess jiena naqbel għal-darba fuq l-emendi ta' kompromess 3, 4, 5, 6, 6-7-8, mux ħanajt mela fuq xie xinuma għax eh, kollax mandiċ bizzed ħin għal dan imma ovvjament l-emendi Iva ġew inklusi f'dawn l-emendi ta' kompromess u sen inkludijom il-mistoqsijiet tijaj Dawna se joħorġu bl-ewwel żewġ emendi ta' kompromess u b'mod iktar speċifiku fuq eh, l-ewwel emenda ta' kompromess u eh, dana jinkludi emenda li ħajajt ħatajt li trattat ta' Lisbona saħħet il-libertajiet ekonomiċi għad ċittadini, ma niskuza ruħi ma ma nistax naqbel, ma nistax naqbel jena mal-fat, mux għet nitkellem dwar il-formulazzjoni, Jiena ma bilx mal-fatti il-krizi b'mod ġenerali fl-Ewropa u iktar speċifikament f'xi pajjiżi ma jistax ikun hemm opinjoni speċifika speċjalment dwar il-libertajiet ekonomiċi, id-drittijiet taċ ċittadini, le ma nistgħux ngħidu dan. Bażikament dan il-kumment dan jmur kontra il-fatti ġifieri mhux aċċettabbli Nixtieq nagħmel l-istess kummenti dwar dawn il-garanziji u il-fiduċa tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea wara li għadda trattat ta' Lisbona u ġi implementat din parti mill proposta ta' kompromess ukoll u femendi 86 ġifri le ma nistax jiena naċċetta dawn iż-żewġ emendi ta' kompromess minħabba fek Mbagħad nixtieq bħala l-aħħar punt nirreferi għal żewġ emendi li mhumiex inklużi fl-emendi ta' kompromessi ma li huma importanti. L-ewwel emenda numru 60. Jiena naħseb li eh, Sur Salava Agragos eh, pala ċittadin Grik huwa konxju ta' dan. Iċ-ċittadini ta' pajjiż irid ikollhom id-dritt li jivvutaw fl-elezzjonijiet nazzjonali tagħhom ta' pajizi. pajjiżhom Per eżempju, ċittadini Griegi m'għandhomx id-dritt jivvutaw mill-pajis ta' residenza tagħhom sabiex jivvutaw fl-elezzjonijiet nazzjonali tagħhom. Jien naħseb li rridu nieħdu nota ta' dil ħaġa, speċjalment eh, minħabba din il-kriżi hemm flussi migratorji ġodda li qed jitilqu mill-Greċja u qed jimxu lejn stati membri oħrajn iċ-ċittadini li għal raġunijiet ekonomiċi mhux ħajkunu jistgħu jiġu lura sabiex jivvutaw għandhom ikunu jistgħu jivvutaw fil-pajjiż ta' residenza tagħhom ġifier fil-pajjiż fejn qed jaħdmu. U dawna għandhom ikunu drittijiet politiċi tagħhom nixtieq jiena nirreferi għall-emenda 35 fil-mkien ma' Sinjura Verġa aħna ressaqna emenda u ngħidu li vera aħna kontri il-fat u diġa rajtu ħdana fil-passat kollegi, kollegi sa fil-programm Europa ċittadini. Hemm sem kbir tal-budget tiegħu li dan huwa allokat għat tifkira remembrance. Jiena naħseb li lan hemmhekk huwa sabiex l-istorja terġa' tinkedeb. tinkideb sabiex jitnaqqaw il-komunizmu u l-nazizmu. Iġifiri jien maċċet najt li ma naqbilx ma l-ideologija, ma ma nistawx aħna nbidlu l-istorja Ewropeja reċenti u jekk iċ-ċittadini Ewropej ma jifmux l-istorja tagħhom korrettament mhux ħajkunu jistgħu u drittijiet tagħhom b'mod korrett għalhekk dan għallu l-ewwel punt imbagħad punt ieħor huwa perikulus ukoll. Qed nitkellem dwar xafu n-nies fuq nazzjonijiet oħrajn li qed eh, jgħixu eh, rib li wara t-tieni gwerra dinija kienet jgħixu qrib xulxin u eh, dan il-qsib tagħhom dan ma jistax jgħinna wkoll nagħtu forma lil l-interpretazzjoni ta' ċittadini Ewropea u xi tfisser komunità għalhekk jiena nixtieq nitlob li niġbet l-attenzjoni tal-kollegi tagħna lejn dan il-punt. Kif diġa tilkom sitta minn minn emendi ta' kompromess naqblu magħhom, ma naqblux ma' tnejn u xtaqt ukoll nitkellem b'mod partikolari dwar dawk iż-żewġ emendi li aħna ressaqna. Grazzi ħafna sur konti s'issa nixtieq eh, ngħaddi l-mikrofon is sinjor Sterlaka. Grazzi ħafna, President. Iva, ħaġa vera stramba ġifiri ċittadinanza Ewropeja u qed naraw li l-istqarrija tagħna diskussjoni tagħna l-ġimgħa l-oħra waqt is-sessjoni fuq ċittadinanza Ewropea u meta spiegajt jiena l-vot tiegħi li astjanejt fuq ir-reżoluzzjoni għal li ma tistax tbieħ ċittadinanza. Iċ-ċittadinanza Ewropea ġeja mill-ċittadinanza nazzjonali. Memx persuna li teżisti li jista' jkollha ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea jekk ma tkunx marbuta ma' ċittadinanza ta' dinanza ta' stat membru wieħed u hemm diviżjoni fil-Parlament ehm, Ewropew dwar l-approċċ għaċ-ċittadinanza irid ikollu valur miżjud dan irid jaħdem jew kif inhu jew inkella sabiex dana ikun derivat sempliċi ta' ċittadinanza tal-Istati membri U l-ewwel approach jiena naqbel ma l-ewwel approach jiġifieri li natu li ċittadini Ewropej iktar valuri u li natu din iċ-ċittadinanza lil numru ta' persuni li huma residenti permanenti tal-Unjoni Ewropea imma li għandhom xi ċittadinanza ta' xi stat membru partikolari u mbagħad il-kandidati ħajkunu l-ekim sejħa in-non-citizens mill-Latvja u mill-Istona li eh, għandhom il-passaperti li jinħarġu mill-Istati Membri li huma koperti mill-protezzjoni diplomatika ta' dan l-Istati Membri imma li mhux qed jibbenefikaw mid drissijiet sħaħ u l-petizzjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet ġew imres għall-Kumitat tagħna mill-Latvja u mill-Estonja wkoll. Iva, dan ma kienx fl-2013 imma fil-passat imma l-problema għademmek u dawn in-nies mhux qed jibbenefikaw mid-drittijiet eh, sabiex jivvutaw, sabiex eh, huma ma jikkontestaw l-elezzjonijiet u l-emenda tiegħi li eh, fukata fuq din problema din kwistjoni sfortunament ma ġietx inkluża fi kompromess numru seba li jkopri biss kwestjonijiet u problemi li għandhom x'aqsmu mal-elezzjonijiet Ewropej. Jiena naqbel mal-istqarrija ġifiri għal dawk il-proposti inklusiv f'dan il-kompromess u femenda tana u koll aħna għajimna il-kuxjenza tal-parċipazzjoni ħasina tal-ċittadini ta' stat membru li huma residenti f'dak l-istat membru imma l-parċipazzjoni fil-elezzjonijiet ta' pajis ieħor fil-Latvija kellna ċittadin Taljan li kien kandidat. Imma xorta qed nitkellmu dwar każijiet li huma rari ħafna. Għalhekk sfortunatament u jiddispjaċini ngħid li din l-ideja dwar l-otja tal-residenti permanenti ġit li parteċipaw fil-elezzjonijiet tal kem dinja pratika tajba ta' numru ta' stati membri fl-Unjoni Ewropea huma eh, mqasmin nofsu nofs dwar lotja ta' drittijiet elettorali li għandhom li l residenti permanenti li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea u nixtieq jiena nitkellem iktar fuq dawn il-proposti. Meta Malta ħatta ċittadinanza jew pjana li t ċittadinanza l barranin, ovvjament mela qed inqajmu l set najdu li dina kwistjoni Ewropea imma meta nqajmu il- kwestjoni ta' dawk il-persuni li jitwildu fi stat membru mbatt nisimaw milant il-Komissjoni li dinna mish kwestjoni Ewropea ma ta' taħt il-kompetenza tal-istat membri ġifiri jem standards doppji li jiet jintużaw ek kifet naħdmu fuq id-divizjoni tal-kompetenzi bejn l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea u n-nifissat nitkellem dwar ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u għalek naħseb li dina l-ikbar problema imqajma li mhux qed tiġi solvuta u imqajma mill-kummissjon mill-kumitat tagħna. Jiena kont ir-rapporter fuq eh, fuq rapport fuq ċittadinanza mir-rapport Libe u l-proposti tiegħu m'għaddewx għax eh, ma kienx hemm eh, appoġġ min-naħa tal-lemin tal-Parlament tagħna. U xaqna nofru valur miżjut iċ-ċittadinanza Ewropea. Sfortunatament qed nitkellem dwar problema eh, politika u rridu nkomplu naħdmu fuq jekk nixtru l-Unjoni taħdem b'mod tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Zanoka. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofon is-Sur Bostinaro. Grazzi. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja s-sur Salavagrako tal-ħidma tiegħu u nixtieq ukoll nifraħ is surva Salavagrakos avargra kosta li inkluda il-kompromessi kollha li ntlaħqu sissa u tal-li u inkluda il-proposta li proposta li saru mix shadows inklus tiegħi u dawk li saru fissem il-grupp ta' soċjalisti. u eh, nixtieq nisma' wkoll il-kummenti li saru minn Signora Stanaka u ma' importanti ħafna iva wa minju li ma nistawx aħna nżidu nis l-Unjoni Ewropea ma nistawx imman għalkemm hemm xi eh, persuni li jitwildu f'xi stat membru, forsi dawna ma jistgħux dawna joħorġu għall-elezzjonijiet, qed nitkellmu dwar dritt fondamentali, jiġifieri qed nitkellmu dwar problema Ewropeja, problema ta' sustanza u jiena naħseb li fid-diskussjonijiet ma' shadows irridu aħna noħorġu bil-formulazzjoni raġonevoli, formulazzjoni li titkellem b'mod ċar dwar din il-kwistjoni u Bekk il-Kommissjoni ħad tkun tista' tfittex soluzzjonijiet għal dan l-inkwit fil-futur. Għax ovvjament l-Istati membri għandhom l-obligu biex iħarsu id-drittijiet ta' ċittadini kollha Ewropej inkluż ċittadini mill-Bulgarija, mir rumanija hemm xi ministri li qed jitfgħu id-dubju fuq dawn id-drittijiet minn xi ministri minn xi membri tal-Parlament li ma jħossux li huma ċittadini sħaħ. Kważi wasalna rip nis solbu li e, ċittadini Roma li huma Roma jilbsu stilel sabiex jindikaw li huma Roma kstilel sofor u irridu aħna neħdu deċiżjoni nistgħu aħna naċċettaw li l-Ewropa jkollha ċittadini first class u second class tal-ewwel u t-tieni klassi, nistgħu naċċettaw li jkollna diskriminazzjoni fejn in-nies ħajkollhom xi drittijiet taħt il-leġislazzjoni Ewropea għandhom l-istess eh, drittijiet, l-istess obbligi xejn iktar xejn inqas. M'għandniex aħna nitfgħu id-dubju fuq dawn l-affarijiet dak li xtaq nisħaq fuq f'dan ir-rapport u nixtieq nirringrazzja r-rapporter għar-rida tiegħu li jisma' huwa l-fatt li baqa' miftuħ flessibbli rridu nistudjaw dawn il-kwistjonijiet li huma kwistjonijiet politiċi u għandna nħarsu id-demokrazija. Palabra finalmente, signor Salavra. Grazzi. Issa sena dil kelma li s-sur tal-Avrakos. Grazzi ħafna. Grazzi President, nirringrazzja lill kollegi kollha tiegħi li tkellmu u kummentaw fuq ir-rapport. U rapport tagħna l-koll. Dan maħi ser nitkellem kif tkellimt l-aħħar darba. Impunt li rridu nanalizzaw sewwa qegħdin nitkellmu dwar iċ-ċittadinanza Ewropea kif qalet is-Sinjura Danoku. Din hija forma legali u ma nistawx nibluha il-forma legali. Dak li nistaw namlu huwa li nużaw idejat li jista jistabilixxi xi forma ta' kuntratt soċjali. Kif ġara fil-passat? Iżda. Dokument legali li ma naħsibx li ser ikun dokument bi prinċipji ġenerali ser kollu vis dettalji. Però ma nistawx nitlu vis dettal dwar dan għaliex ikser konna reazzjoni mill-Istati Membri. Jekk aħna rridu li niksbu r-riżultati dwar dan ir-rapport, irridu namlu prinċipji bażiċi ġenerali li mhux ser jitlu fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Għaliex bħalma tafu, għanna ċertu xejriet ġewwa l-Ewropa bħalissa kif ukoll reazzjonijiet ġewwa l-Ewropa u dawn qegħdin jillimitaw sa ċertu stadju is-sovranità nazzjonali ta' tal-istati membri waqt li fl-istess ħin għandha reazzjoni oħra li qed tajt ejjew innaqsu iktar l-Ewropa u nżidu iktar is-sovranità nazzjonali. Għal daqstant qed nipprova noħloq bilanċ bejn dawn iż-żewġ xejriet. U naħseb li ser naraw dawn ix-xejriet fil-elezzjonijiet eh, li jmiss. Għana dejjem dimna tajjeb ħafna ma' Sur Becker jiena ċert li dan jista' jibqa' sejjer. Ser kol l-inkludu il-kummenti tiegħu. Sur Huntis jiena grat li inti aċċettajt il-kompromess, l-emendi ta' kompromess. Nistgħu niddiskutuhom fuq emendi istax u tletin fuq tletin, le ma nistawx naqdu il-komunizmu nadizmu kollha flimkien le din l-emenda però mhix tajba ma taqbilx hawnhekk nitkellmu dwar kapitlu dwar il-memorja biex niftakru minn Kumitat tal-Unjoni Ewropea aħna ma nistawx najdu x'sandu jkun hemm miktub f'dan id-dokument u jiena naħseb li ma nafx jekk xaħat li huwa familjari ma din il-ħaġa imma naf li għadu ma ġiex iffinalizzat il- il-test dan ser jimminna wkoll is-senijiet ta' Sur Huntis. Jekk aħna nippruvaw niġru wis u namlu xi ħaġa qabel ma din fil-verità tiġi finalizzata. Issa menda 60. Stoċina. Eh, menda 60. Din titkellem dwar il-drittijiet elettorali taċ-ċittadini tal-Istati membri, leġizlazzjoni elettorali ġewwa l-Istati membri bħalma naraw fid-dokumenti kollha fl-Unjoni Ewropea li jirreferu għall elezzjonijiet Ewropej dawn iħallu dettal fidejn il-prinċipju ta' sussidjarjetà u għalhekk taraw li wħud mill MPs ġew eletti għabbażi ta' lista numru skont numru ta' voti. Dan jiddependi ħafna mill-approċ li tkun ittieħed qabel l-elezzjoni f'kull stat membru individwali. Ma nistgħux ngħidu allura li nistgħu nagħmlu dawn il-kummenti li ċittadini tal-Unjoni Ewropea jridu jivvotaw eh, fil-pajis eh, mejbru fejn huma qegħdin jgħixu stati membri ehm, kienem hemm solva din il-problema permezz l-ambasċati tagħhom biex dawn il-ċittadini mbagħad imorru fl-ambasċati jekk ikunu residenti f'pajjiż ieħor jivvotaw hemmhekk. Fil-Greċja fl-ambasċati kollha hemm il-lurni il votazzjoni U dan iwassalni għal pult li semmiet is-Sinjura Danoku. Jiena naqbel miegħek il-koll edin nitkelmu modi tajbin. Jena għed li hemm ideoloġiji niddiskutu niddiskutuhom għanna niddiskutuhom forsi wara nafs il-lejl b'xi tazza whisky. Ħafna ideoloġiji differenti li ta' min jirrispettom dawn jajnuk fl-approċ tiegħek dwar ċertu kwistjonijiet u dak dak li jiġri fir-rigward tal-loġika smajt mill-kollegi kollha tiegħi li tkellmu b'mod loġiku ħafna. Ma nistawx najdu li dawn il-proposti li qegħdin isiru għal dawn l-emendi ma nistax ngħid li dawn huma bbażati fuq ideoloġija politika. Nista' ngħid li irrid jirbaħ is-sens komun, il-loġika. Inti semmejt lil Malta per eżempju. Iva, tajjeb ħafna li nitkellmu dwar xuxin, hekk għandu jkun. Naf, naħseb li xi nies jafu dwar din is-sitwazzjoni. irridu noħorġu eh, bi kliem għal situazzjonijiet ta' dan it-tip, aħna lesti niddiskutu kollox. U din għandha tkun f'konformità ma' dan ir-rapport u għandha tiġi mirata lejn il-fatt li dan ir-rapport ikun iktar effettiv biex bekk inkunu nistgħu niksbu riżultati għal dan ir-rapport biex edemek biex tirrifletti eh, l-opinjonijiet eh, politiċi tagħna trid tirrifletti l loġika tagħna, il-koll għandna l-loġika tagħna. E, Sur Fasnar, per eżempju, kien loġiku ħafna f'dak li qal. Grazzi ħafna, Sur Rakos. Nishtiq nifraħ lil rapporter. kif għamlu gruppi politiċi kollha u fidejk biex tmexxina f'dan id-dibattitu ser nivvutaw fi frar u nispera li darba għal dejjem konna appell għal Komissjoni Ewropea u nieħdu ħsieb dan it-ħassib ta' ċittadini kollha li bħalissa jinsabu fil-limbu ma jafux eżattament ser jiġri biex bekk ikun jistgħu jsibu soluzzjoni għal problema tagħhom. Jew issa ngħaddu għal punt 18 petizzjoni 1175-2012 minnaħa ta' Sinjura Tanja Jackson dwar il-bini pjanat ta' żewġ reatturi tal-enerġija nukleari Hinkley Point fir Unit il-petizzjonanta ta' qiegħda hawnhekk ngħaddi l-kelma lura lill-Kummissjoni. Dwar din il-petizzjoni, il-Kummissjoni hija konxa tal-arfin eh, xjentifiku ta' riski dawn ġew meqjusa fir-rigward ta' standards ta' protezzjoni u ta' sigurtà fuq livell internazzjonali huwa rrikomendat li irrid ikun hemm standards bażiċi għal protezzjoni kontra il-perikli li ġejjin minħabba exposure għal elementi ħdiena. Standards bażiċi għal kontra radjazzjoni adottat fil-5 ta' Deċembru tal-2013 jikkonfermaw il-validità tal-limiti u l-approċ għad differenti bejn l-età u s-sessi. Fir-rigward tal-kostruzzjoni ta' żewġ reatturi, Hinkley Point, il-Kummissjoni għat tal-opinjoni fuq id-deċidenti del-15 tal-Lulju tal-2012 skont deċiżjonijiet u diskussjonijiet li kien hemm, l-investiment kien jaqdi lan tal-trattat tal-Juratem. Hija responsabilità nazzjonali l-ewwel net tal-investitur li jassikura u li regolatur nazzjonali jikkontrolla u li dawn joffru livelli sikuri ta' sigurtà u jieħdu konsiderazzjoni tar riżultati tal-istress test li sar wara l incident Fukushima. Grazzi. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Taylor. Sir Taylor, jek joħġbok. Grazzi ħafna. Grazzi l-Kommissjoni għal dik l-spiegazzjoni. Rajt il-petizzjoni u ma naħsibx li l-Kommissjoni għamlet bizzejiet biex teżamina l-allegazzjonijiet li jinsabu fil-petizzjoni. Mod partikolari il-petizzjonanta tgħid li n-nisa huma friskju ikbar li isofru minn eh, eh radjazzjoni. Il-petizzjonanta torbot ir-radjazzjoni ma' tnaqqis fit twelit ta', ta bniet, ta' trabbi bniet. U referi u wkoll għal rapport minn Hagen Kristina Christina dan irriku, dwar dan. Iqa tajt li n-nisa huma iktar vulnerabli qiegħda tajt għal li hija mħasba nkwetata li il-maġranza tan-nies involuti biex jagħmlu l-standards dwar radjazzjoni huma irġiel u hija temmen li n-nisa twarbu minn dawn eh, il-kwistjonijiet u għallura jiena ma naħsibx li il-Kummissjoni irrispondiet għal din il-petizzjoni b'mod speċifiku dwar il-fatt li hemm differenza bejn is-sessi u l-mod ta' kif huma melquta minn radjazzjoni. Hemm ħafna studji mod partikolari eh, sa minn meta kien hemm l-inċident ta' Fukushima u jiena nixtieq nara xi eh, iktar informazzjoni dwar din il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Għawun yes. intervenzjon mas por parte de su señorías. Għawxaħat jħor li jishtiq jikkommenta? Jider li lej? Mela l-ura għabbazi tal-kummenti tal-Kummissjoni u tas Sur Taylor din il-petizzjoni tibqa' miftuħa biex segwa iktar tard. Punt 19. Petizzjoni. Mresqa minn Peter Trojanski dwar il-libertà tal-kelma għanna politotskaja dwar l-elegat eh, ir-regolatajiet relatati mal-impjant ta' enerġija nukleari fil-Bulgarija, l-petizjonant mhux qiegħed hawnhekk ngħaddi l-kelma lis sur Iglesias f'isem il-Kummissjoni dwar din il-petizzjoni sigurtà nukleari għada ta' eh, priorità l-Kummissjoni iżdra il-kompetenzi eh, ġejja mid direttiva tal-Konsil tal-2009 u 70 tal-Juratem poġġi importanza ta' sigurtà fuq artikli 4 u 5 eh, huwa għafidejn fidejn l-Aġenzija li tinvestiga ksur tar rekwiziti uh, tal-license holder wa fidejn il-Bulgarija li tiddeċidi jekk tibnix eh, impjant ġdid. Eh, program ta' investiment irid jiġi notifikat ta' artiklu 41 ta' trattat tal-Juratem. Eh, Fit l-2008 il-Kommissjoni adottat l-opinjoni li l-investiment kollu kien f'konformità mal-lanijiet ta' trattat tal-Juratem dwar il-produzzjoni zejda tal-elettriku. tal elettriku il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta għaliex din il-kompetenza taqa dejn l-autoritajiet nazjonali. Miex kompetenza tal-Kummissjoni li tagħmel eh, eh, tikkummenta fuq eh, dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali tal-Istati membri għaliex din hija kompetenza totalment nazzjonali. Grazzi. Alguna intervenzjon? Għaw xaħat li jishti jitkellem? Jek joġbok. Grazie President. Il-Kummissjoni jidher li għandha raġun f'dak li qalet dwar kompetenzi, eċċetera. Xtaqt nagħmel kumment dwar il-pter nukleari fl-Unjoni Ewropea. Jidher li dan huwa perikolus Nżommu f'moħna dak li sar snin ilu, ftit snin ilu dwar l-impjant ta' Fukushima. Ma nistawx nikkommentaw dwar ċertu aspetti ta' din il-petizzjoni. Rridu opinjoni dwar il-dokument moti mill-autoritajiet Bulgari u jidher li dawn jimxu skont l-standards tal-Unjoni Ewropea u għal darbohra xtaqt li għal darbohra nitkellem kontra l-użu ta' poter nukleari u kif in-nies l unjoni Ewropea jidher li qegħdin u iktar li l-użu ta' iktar poter nukleari. Grazzi ħafna Suri Razzavan, għal dawk il-kummenti m'hawnx iktar tal-bit u għal daqstant issa ngħaddu għal punt 20 petizzjoni wieħed 166-2013 bawta minn għanna bissa unik l-inizjali tal-persuna li għamlet il-petizzjoni li resqet il-petizzjoni segretarjat saqsini jekk il-petizzjoni ta' qabel għadix miftuħa Eh, jew le jiena naħseb li eh, Iva għandha tibqa' miftuħa taqblu Iva. Tajjeb. Il-petizzjoni l-oħra għadha miftuħa naddu issa għal 20 petizzjoni motija minn mibawta minn PT għanna biss l-inizjali ta' din il-persuna fisem Save Damarwaja u il-viċina ta' Bukarest noi dwar l-legat ksur ta' leġizlazzjoni Ewropea fir rigward tal-bini ta' numru vast ta' bini fiż-żona storika. Naddu l-kelma lil petizzjonant. Grazzi. Jiena Peter Tuzza. Jiena iċ-ċer ta' din l-organizzazzjoni li ta' din il-petizzjoni najda sam il-bidunet li aħna maħniġ involuti fil-politika. Signori, l-assoċjazzjoni tana għalet iktar kmini. hija assoċjazzjoni f'Damaraja Bukaristinoj dawn huma distretti, sotta distretti li fjom nejxu aħna. Aħna li hemm ċertu gruppi ta' interess hawnhekk u dawn fil-fatt edin jiksru ċertu regolamentazzjonijiet li applikaw ġol l-Ewropa. Urex din anul 2004 la poziția 191 u reglement. Aħna qegħdin uh, fuq din il-lista hemm ukoll uh, proċeduri li nbdew u hemm ukoll uh, patti illi jipproteġu anka firxiet ta' art pal dan ġviet nitkellmu fuq 200 uh, blokka illi ser jimbnew uh, uh, f'żona daqshekk ristretta dan huwa illegali u aħna nħossu illi mhux sew illi anka jitneħħew ċertu uh, elementi ambientali pal siġar u firxiet ta' ħaxix illi uh, wara kollox għedin morru kontra uh, ir-rekwiżiti legali. Dawn il-biniet illegali li anka kostruzzjonijiet li huma wkoll olin u qed uh, jinbnew f'din iż-żona storika nħossu illi uh, m'għandhomx xieġu permessi f'din il-lokalità naħseb illi uh, eh, mhumiex qegħdin jirrispettaw ir-regoli kif infassla u anka ser jħassru dan l-ambjent li inna ingawdu din il żona partikolari. Jekk aħna ser nippermettu xaġa bħal din, ser jkun hemm distruzzjoni totali fil-futur qarib tal-karatteristika ta' dan l-ambjent minħabba din il-konstruzzjoni li qed tiġi uh, proposta. Naħseb illi dan ser jaffetwa mhux biss linna ma wkoll żoni oħra madwar Bukarest naħseb illi anka ser joħloq ċertu kaos urban. U naħseb illi l-awtoritajiet l-ola l-awtoritajiet eh, lokali jistgħu jagħmlu xi ħaġa anke sabiex jirtiraw il-permessi ma jippermettux li dan isir, pero qed jażlu li ma jagħmlu xejn. Qed isir ħafna il-menti imma il-proċess u qed podantiku u mhux qed naraw l-ebda titjib. Għan qed naraw ukoll uh, situazzjoni fej uh, uh, f'kas li jimbnew dan il binjet ser kun diffiċli ħafna li wieħed iwaqqagħhom u li jerġa' jirtira l-permessi. Jista' jkun proċedura li ddum eternità u li għalhekk mhijiex possibbli. Għalhekk qed nitolbukom sabiex tgħinuna sabiex anka uh, nirregolaw din is-sitwazzjoni u bekk eh, naraw daqsxejn x'inhi jiġri f'dawn iż-żewġ kwartieri li wieħed minnhom jiena fil-fatt uh, trabbejt fih. Fi żmien niftakar li anka l-binjiet qudiemhom kien ikollhom ċertu pjanti eh, ċertu karatteristika issa eh, dan kollu sparixxa minħabba eh, il-reba ta' ċertu kontratturi. Pianistika nesti la signora Daniela Valeria Andrei. Qabel ma nibda d-dibattitu nista' ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Din il-petizzjoni rċivejnija riċentament u allura l-Kummissjoni għadha tanalizza eżattament li huma r-rekwiżiti ambjentali li huma applikabbli għal din il-petizzjoni u fejn uħut minnhom jaf inkisru. Komunikat bil-miktub qed huwa preparat u ser jinbat skont il-proċeduri. Grazzi. Is-Sur Bostinaru jekk jogħġbok. Grazzi President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 kollegi ta' Spanja u tal-Greċja żgur li qed iħossu li bu fej l-iżvilupp urban mod aggressiv qiegħed jaffeċ fuq kollox. Qiegħed uh, ħalli impatt negattiv fuq l-ambjent, qed ikun ukoll uh, pis fuq uh, il-mod kif wieħed jgħix f'dawn iż-żoni. Din iż-żona partikolari dejjem konna nirrispettawa u nħossuha illi eh, tagħti il nifs lill-kumplament tal-madwar. Grazzi anka l-ambjent li din toffri u għalhekk inħossu illi eh, dan huwa fattur ukoll li ġibet l-attenzjoni u l-interess għal din iż-żona, però huwa kwartier li huwa magħruf ukoll għal bini baxx li fih, pereżempju kostruzzjonijiet li ma jolewx iktar il fuq minn żewġ solari. Għanna din ir-regola fuq il-binjiet uh, uh, li tipprojbixxi li wieħed jibni iktar minn żewġ solari l fuq illi anka toħloq ċertu del fuq il-binjiet tal-madwar u tfixkel ukoll uh, l-ambjent l-amministrazzjoni tal-belt, tal l-amministrazzjoni lokali, interpretat dan daqxej differenza f'dan il-kas u importanti illi nieħdu konsiderazzjoni wkoll Eh, l-impatt ambjentali kif ukoll ir-regoli ta' sigurtà marbuta mal-kostruzzjoni. Naħseb illi eh, irridu naħdu konsiderazzjoni wkoll il-riskju pereżempju ta' zoni li huma jistgħu jkunu melquta minn terremoti pereżempju anke fir-Rumanija. U dan ir-riskju jitfa' perspettiva differenti fuq il-mod ta' kif uh, jittella l-bini għaliex inkella l-konsegwenzi jista' jkunu gravi. Emmun mbagħad l-element ta' postijiet fejn qed jista' uh, jipparkja pereżempju jekk uh, tistax tagħmel parkeġġ taħt l-art jew led. F'dan il-każ f'dawn id żoni dan huwa projbit għal-istess raġuni minħabba sigurta. Barra minn hekk anke regolamenti Ewropej mhumiex qed jiġi mhux qed jiġi rispettati. Qed nagħtu lok għal ħasil tal-flus permezz ta' dawn it-tip ta' permessi ta' kostruzzjoni. Fej jkun hemm trasferimenti ta' flejjes biskuża ta' dawn it-tip ta' proġetti u jekk inħarsu sew fil-font naħseb illi kulħadd jirrealizza dak li għandu bżonn isir fil-dawl ta' dawn il-proġetti. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' tniġġis. U anka l-użu tal-ispazju il-bini ta' kantini u ta' solari taħt l-art mhuwiex permess minħabba eh, stabilità, minħabba kriterji marbuta mas sigurtà f'każ ta' terremoti. Naħseb eh, dan huma eh, regolamenti tal-kostruzzjoni f'dan din iż-żona li mhumiex qed jiġu rispettati. Diġa semmejtu kol il- uh, li parkjar u il-fat illi u eh, għat irrit jiprovdi bizzejiet uh, eh, postiet fej għat jista jipparkja f'dawn eh, id-żoni, pero mux għat isir kif suppost għalix uh, wasalna f'sitwazzjoni fej tispiċċa d-dur mat-toro u l kont tista' s post fej t-parkja karozza tiegħek. L-impatt ta' tniġġis qed ikun verament eh, wieħed kbir, wieħed negattiv. Dan jgħat tal-pajjiżi wkoll. Il-fatt eh, illi wieħed ikollu anke jħallas ċertu penali minħabba tniċċis li qed jinħoloq miex ehm, qed tiġi segwita qed naraw tgerfix sħiħ f'dawn it-tip ta' sistemi li suppost qed jitħadmu b'mod regolari. U għalhekk u importanti anke żis kollegi illi il-Parlament Ewropew permezz dan il-Kumitat tagħna jgħati każ ta' din is-sitwazzjoni resa anka rapport li anka jiġbet l-attenzjoni tal-autoritajiet nazzjonali, tal-parlament nazzjonali sabiex verament isir xi ħaġa u li anka eh, l-ombudsman ikun jista' jagħmel xi ħaġa sabiex eh, verament nejnu daqxej il-din is-sitwazzjoni u dan is-settur il qed nintlaqat mod daqstant ħażin. Nittamaw li anka wara l-elezzjonijiet eh, parlamentari li ġejjin nerġgħu nkunu nistgħu niltaqgħu sabiex nkomplu naħdmu fuq dan il-qasam u eh, li nisbu l-attenzjoni fuq dak l-qosma li qegħdin imorru kontra regolamenti. Ara la Comisión Europea a que con urgencia de respuesta al peticionario. Jina nixtieq nitlob il-Kummissjoni Ewropea sabiex twieġeb lil petizzjonant kemm jista' jkun malajr nixtieq eh, nirringrazzja l sur Tutor illi għajjem problema li mhix biss problema tar-Rumanija. Din hija problema li qed inħossu fl-Ewropa kollha fejn proġetti qed ikunu imposti eh, sforzati fuq zoni mingħajr il-konsens ta' dawk minna eh, mingħajr il-konsens ta' dawk li kun jgħixu hemmhekk kien koll eh, situazzjoni bħal dawn fi Spanja fej anka l-autoritajiet iddeċidew li jissospendu proġetti illi ma kinux appoġġati mill-ministra lokal. Naħseb li eh, tkun idea tajba fil-fat li anka nibatu kopja ta' dan kollu ta' dan kollu l-Parlament Rumen, l-Autoritajiet Nazzjonali u anka ninsistu mal-Kommissjoni Ewropea sabiex li l petizzjonant fl-qasar żmien possibbli. U għalhekk ikun hemm anka segwitu anka minna ħatana bħala kumitat fuq dan il-punt. Grazzi ħafna mela tal- uh, l-opportunità illi uh, nżom għajnejna daqxej fuq dan il-proġett ukoll. Naddu għal punt 21. Għanna ħames petizzjonijiet miġbura f'daqqa marbuta mal uh, l-autorizzazzjonijiet ta' zejt, ta' fira zejt ġewwa Fuerteventura u Lanzarote ħames petizzjonijiet miġbura f'daqqa. Nibdew bis-sur Pedro Hernandez Camaco, mbagħad sir konna video minn uh, petizzjonant illi uh, mhuwiex preżenti hawnhekk. Mbagħad uh, l-intervent ta' Sur Montagnes kif ukoll minħata Sinjura Maria Mercedes Gomez Sande. Naf li uh, il-ħin huwa limitat. Mela nilqa il petizzjonanti, grazzi tal-li ressaqtu din il kustjoni hawnhekk dimna. Għaliex uh, dan mhuwiex limitat biss għall gżer Kanari imma hija kwistjoni Ewropea. Is-Sur Kamaċo. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi tal-opportunità li nintervjenu u nattendu hawnhekk mill-Gżer Kanari u resqulkom din il kustjoni Palma qed din hija kustjoni li eh, miex limitata għal Forteventura u Lanzarote. Din hija żona unika hemm il-kwestjoni tal-enerġija u tal-ambjent din hija kwestjoni ewlenija illi aħna qegħdin eh, nesperjenza anka fid-dawl tal-tibdil fil-klima u anka ta' diskussjonijiet li qed isseħħu fil-Parlament Ewropew. Forsi diffiċli tkunu forsi diffiċli t-realizzaw kemm sensittiva din il-kwistjoni, ma aħna hawnhekk illum nixtiequ niġu l-attenzjoni ta'kom bħala membri parlamentari u membri tal-Komitat ta' Petizzjonijiet sabiex Nejdulkom daqxej xinu jagħmel il-Gvern Spanjol u anka l-Kommissjoni fej nħarġu żewġ liċenzi lill-kumpaniji taż-żejt u aħna xaqna resqu dan il-punt għaliex inħossu li hemm riski katastrofiċi marbuta ma' dan ma' din iż-żona f'April tal-2010 kien hemm tħaffir fil-Baħar Font u il-Gvern Spanjol awtorizzat dan tip ta' tħaffir madwar l ibra ta' Gżer Kanari li kopri iktar minn 6000 km kwadru u dawn huma attivitajiet ta' tħaffir fil-bahar. Wieħed mill-bjar proposti jisbaħ ħafna lil-bjar tal- li anka ġem ħafra ġewwa l-Messiku. Referuti bħala Water Horizon. Kienem dawn il-kwistjonijiet ta' regolament li tres u f'Ottubru tal-2011 li anka jorbtu ma' direttiva li tindirizza it-ħaffir fl-ilma. Dak li ser seħ fil-gżer Kanarja fil-fatt huwa dan it-tip ta' tħaffir u dan ma jġib lebda garanzija miegħu. Fil-gżer Kanarji għanna assi naturali rikki anka fil-biodiversità u aħna marrufin pala l-Galapagos tal-Atlantiku. Issa dan kollu qed impoġġu friskju. Din hija waħda mill-attivitajiet ewlenin anka ekonomiċi tal-Gżer Kanari nġbdu numru ta' viżlaturi lejna minħabba dawn ir rizorsi naturali. Għaliex ħafna mit-turisti jżuruna minħabba temp tajjeb u kif ukoll minħabba dawn ir rizorsi naturali li jistgħu jgawdu. Issa dan kollu qed nirriskjaw sabiex tgawdi minnu kumpanija privata taż-żejt. Il-turizmu għalina jiprovdi l-ħobza ta' kuljum għal iktar minn żewġ miljun persuna li jgħixu hemmhekk. l attivtajiet maħsuba fil-gwart ta' tħaffir ma' parti minn programm ħafna iktar wiesa illi nieda l-Gvern Spanjan. Iktar minn 1.5 miljun ettaru ġew motija u bosta licenzi madwar Spanja illi nħarġu sabiex issir din l-attività. Ma kienx hemm evalwazzjoni, kif suppost ma kienx hemm il-konsultazzjoni meħtieġa qabel ma tnedew dawn il-programmi. Aħna nafu li dan ma jkonformax ma, ma direttiva Nitkellmu hawnhekk fuq it-ħaffira fil-Baħar Font. Nafu li dan isseħ fir-Renju Unit, f'Malta, fin-Norveġja. Imma li kollha jimxu taħt il-kappell u dak li tajt id-direttiva. Però dan mhux qed iseħħ fi Spanja u ħadd ma jismana lilna, ħadd ma jagħti kasna. Iċ-ċittadini Spanjoli laqas biss qed jingħataw vuċi sabiex jipparteċipaw f'deċiżjonijiet daqstant importanti. Hemm riskju kbir li dan ifixkel ukoll il-ħajja tal-familji tagħna. U suppost kif nafu l-koll sew il-familja u l-ħajja taċ ċittadin hija importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea. Dan kollu ħnet nisħuħu kol fissem il-firmatari illi huma parti minn din il-petizzjoni. Dan kollu sar minar konsultazzjoni minnaħat tal-autoritajiet minar kompetizzjoni e, miftuħa. Inna niġru wara l-Kummissjoni għal dawn l-aħħar sentejn sabiex jisimaw l-elementi tal konsil lokali, tal-gżer kanari, tal-ċittadini, tal-istituzzjonijiet fuq il-gżejjer, imma ħadd ma qed jagħti każ. Aħna qegħdin inġbdu l-attenzjoni għaliex din attività ma tistax jiġi sforzata fuqna mingħajr ma ninataw alternattivi oħra Irridu nevalwaw l-alternativi possibbli nafu illi anka permezz ta' direttiva hemm dan l-obbligu li wieħed janalizza alternattivi differenti. Il-gżejjer Kanari jista' jkun ta' eżempju għal tibdil fis-sors eh, ta' l-enerġija. Aħna għandna l-enerġija se noħduha mix-xemx, mill-mewġ u għalhekk l-assi naturali tagħna nistgħu u ukoll fassi ta' enerġija. Aħna għan nitkellmu fuq proġett illi jista' jtul 20 sena, ġifieri nitkellmu fuq 20 sena ta' tħaffir illi jista' jfixkel l-assi naturali tagħna l-agrikoltura u li mussarjati l-ok sabiex aħna anka pala gżer kanari nkunu ta' modell fil-gwar tal-ħolqin tal-enerġija. Dan kollu hija tipoġġi il-ħajja tagħna friskju sabiex nakkomodaw attività illi mhijiex vijabbli u għat iġib maħħa biss riski u missa rissolvi wkoll il-problema tal-provista tal-enerġija. tal provista tal enerġija Il-Komissjoni hija konxa ta' dan kollu imma qed tażel li tagħlaq għajnejha. Laqas biss ħarsu li id-direttiva fej anka fl-annes jgħam referenza għal dan kollu u li jgħam referenza mod partikolari anka f'annes tnejn għat ħaffir fil-Bahar Font. Inizjalment il-Kommissjoni għalet li dan mhuwiex prinċipju li iwassal għal konflitt ma' direttiva mbagħad iddeċidew mod ieħor li anke jsir um, ehm, evaluazzjoni tal-impatt ambjentali. Mbagħad minn hemmhekk Il-Kommissjoni qalet illi d-degriet reali tal-2012 ma jwassalx għal ħolqien tal-qafas sabiex issir eh, din it-tip ta' attività. Il-Kommissjoni taf x'inhu l-kontenut ta' dan kollu u tal-bit li saru wkoll nhar is-7 ta' Mejju illi eh, ah, iġorru magħhom il-firem kollha meħtieġa. U għalhekk aħna verament sorprizi bil reazzjoni aħna qegħdin nitolbu bħerqa kbira lil dan il-kumitat sabiex tħares lej raġunijiet għal fil kummissjoni f'dawn l-aħħar sena u nofs qiegħda tibdel il-verżjonijiet min-naħa tagħha. Naħseb illi qed noħolqu konfużjoni sħiħa b'dan l-approċċ. U punt ieħor biex nikkonkludi bih, Sur President, huwa il- drittijiet fundamentali. Nitkellmu fuq l-autorizzazzjoni għall eh, l-esplorazzjoni. Il-Komissjoni mhix tagħmel distinzjoni bej il-riski anka sizmiċi li eh, jistaw ifixklu l-biodiversità l-speċi kollha li jgħixu f'din iż-żona u din l-attività sismika ser toħol ilhom ħafna ħsara. Mhux qed ikunu ċari min-naħa tal-Komissjoni fuq ir-riskju marbut ma' din it-tip ta' attività u r-riski illi iġib miegħu dan it-tip ta' tħaffir palma anka rajna pereżempju fil-bjar ġewwa l-Messiku fej anka jibda jinfirex iż-żejt. F'kull fażi ta' din l-esplorazzjoni ta' dan it-ħaffir jeżistu riski. Mill-bidu sal-aħħar tagħha u għalhekk irridu nevalwaw dawn il-riski kollha b'mod globali. unħossu minnaħatana illi dan isu tip ta' ftejim illi sar biss bejn gvern Spanjol u din il-kumpanija taż-żejt. Aħna kemm il-darba rrifjutajna dawn it-tip ta' attivitajiet bħala ċittadini edna le minna ħatana. Mux se seta' jkun preżenti hawnhekk imma ġibna mana video bil-xhieda u uh, bdak li kellhom xi jgħidu anka x-xjentisti. Nixxu nurukom dan il-video issa. Grazzi ħafna, Sur Hernandez, aħna ser norukom dan il-video eh, għandkom eh, traskrizzjoni għaliex musar ikonna interpretazzjoni simultanja ta' dan il-video. Jekk eh, għawme ma jistax isegwu l-Ispanjol, għandkom il-traskrizzjoni bil-Inglis li hija disponibbli.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 Mux se noqogħdu naraw il-video għax ma nix biżejjed ħin. U nipreferu li nagħtu l-kelma l-petizjonanti li qegħdin preżenti hawnhekk magħna. Għalhekk jekk iġobkom żommu daqsxejn il-ħin li għandna fidejna fadal żewġ kellima. Forsi tistgħu zommu ma' żewġ minuti u nafs. Għawna vida di. Grazzi ħafna. Id-dinjità tal-bniedem, id-dritt għal ħajja b'dinja ta' għalija u għatfall tiegħi li qed fl anżarati dan huwa importanti għal missirietna għandna nittana li ġildu għal dawn il-gżejjer b'dinjità u qed ġildu għal ġenerazzjonijiet futuri u Għalek edawnek kellu max dan id-dritt tiġi meddet eh, mill-gvern Spanjol għax qed rizzaw it-ħaffir taż-żejt fil-mijiet tagħna. U mill-ilma li aħna nixorbu peress li eh, sinjuri eh, l-ilma mill oċejani mill-baħar, l-uniku sors ta' ilma li janna xorb għax ma tantx tagħmel xita fil-gżejjer Kaneri Kanari u eh, irridu aħna nkunu konxji tal-impatt ehm, fuq l-Ewropej għax fil-21 seklu. Zona fl-Europa forsi waħda remota li eh, reġun se jispiċċa mingħajr aċċess għall-ilma tax-xorb. Id-dekret eh, reali 500 27 tal-2012 hemm ukoll referenza għall karta drittijiet tal-bniedem kif ukoll id-direttiva affas tal-ilma. U hemm testu l-ispirtu ta' dan it-test li qed jiġi miksur u għalhekk aħna naħseb jiena naħseb li Għanna bżon nżommu dimajnejna l-ewwel premessa ta' din id-direttiva għafas li l-ilma mux għas eh, biss għal liħ imma qed niskelmu dwar ġit komuni rridu aħna inżommu dan u dimajnejna eh, għal dawk li jgħixu fuq dawn l-gżejjer kif ukoll għal livell ta' xin tagħna f'artiklu 14 il-fatt li xaħġa obbligatorja u li eh, dawn il-proġetti irridu jiġu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika kull proġett li jista' jeddet l-ilma xorb imma sinjuli il-gvern tana xarbis fawissu. Kozi minar lebda valutazzjoni ta' impatt emmet minn paġni biss Eh, fuq eh, dak li jista' jiġri bil-ilma tax-xorb tagħna, ilma li vera nistgħu ngħidlu fondamentali kif nistgħu naraw f'dawn il-videos jekk ikun hemm spill, ovvjament mbagħad sta l-awtoritajiet lokali li jaċċertaw li jkun hemm l-ilma tax-xorb, imma l-awtoritajiet tagħna kemm il-darba rrifjutaw dan il-proġett u qed jipprotestaw kontrih l-Ministru tagħna qal li t tħaffir ħajsir f'Mejju mingħajr analizi fuq eh, l-impatt fuq l-ambjent mingħajr eh, xi proposti għal xi soluzzjonijiet mingħajr ma nistudjaw xi alternattivi li jaqgħu taħt il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb, sinjuri, li din l awtorizzazzjoni m'għandix titkompla, jiena minix xjentist ta' u imma eh, jiena minix speċjalista ma jiena ċittadin lokali U rajt ukoll li fl-istorja fil-kas jekk iż-żejt joħroġ il-barra il- l-impjant ta' disalinizzazzjoni se jkollu bżonn jala u dan ħej wassal problemi vera serja l-industri lokali tagħna u jekk eh, b'xi miraklu mm, il-żejt eh, mela ħajibqa' Zejt mhux ħajispiċċa jinixtri il-barra, mela xorta waħda hemm ħafna riski oħrajn ta' kontaminazzjoni u saru l-protesti wkoll pereżempju Greenpeace eh, fl-Amerika tisfel u mattivi ħafna jippruvaw jipprotestaw kontra dawn l-attivitajiet ta' tħaffir li u ta' estrazzjoni li huma relatati mal-ilma tax xorb Sinjuri, jena naf li aħna fil-gżejjer Kanari huma rep l-Afrika mill-kontinent Ewropew imma dan it-ħaffir dan ġi awtorizzat 10 km biss il-bot mill-kosta tagħna. U eh, nistgħu ngħidu li l-bir eh, l-iktar rib ħajkun 5 km il barra mill-kosta tagħna, ġifieri nitkellmu dwar teddida Sinjuri, l-impjanti ta' desalinizzazzjoni dawna bidlu l-naħajitna meta twaqfu fis sebajnijiet aħna rnexxilna nibnu modell ekonomiku li kien tajjeb għal tkabbir demografiku u issa erbajn sena wara spiċajna f'din is-sitwazzjoni fejn ġejna abbandonati mill-awtoritajiet tagħna, mill-istituzzjonijiet, minkejja l-fatt li l-awtoritajiet lokali u l-popolazzjoni b'mod ċar huma kontra l-esplorazzjoni u tħaffir potenzjali jiena dawnek illum e dawnek illum sabiex inħares id-drittijiet tagħna u dan id-dritt għal petizzjoni huwa dritt sabiħ u id-difiża demokrazija wkoll u għalhekk ed hawnhekk illum sabiex nitlobkom sabiex ikun hemm il-ħarsin tal-konvenzjonijiet tal-ġnus maquda speċjalment il-konvenzjoni dwar il-, -konvenzjoni il l-ilmijiet transkonfinali fi premessa 25 hemm miktub li ħatkun xi ħaġa obbligatorja li l-awtoritajiet Spanjoli rridu jitlu f'konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet Marokkini qabel ma jkomplu b'xi tip ta' esplorazzjoni f'dan eh, l-ilma li jgħat daqsek rib il-gżejjer Kanarji. Grazzi ħafna issa nixtieq nadi il-mikrofonu l-Sinjur Dominguez Montanios. Montaños sabiex jagħti tweġiba. Jiena se nipprova f'żewġ minuti nagħti taqsira dwar l-affarijiet li qed iseħħu fl-ilmijiet ħdejn eh, Ventura. se nitkellem ukoll fuq livell tekniku personali nixtieq jiena ngħidilkom dwar ir-riskju potenzjali dan ir-riskju li jeżisti jekk ħajkun ħafna żejt mhux maħdum li ħajspiċċa jinixxi u ħaj jispiċċa joħroġ il-barra ġifiri dawn jiena se ngħidilkom ħanatikom stampa ta' Fuerteventura u iż-żona viċin Fuerteventura m'hemmx rizorsi ma jeżistux rizorsi naturali l-ilmijiet ta' taħt l-art eh, u ma ta' kwalità baxxa ħafna u ma tanxem ħafna ilma taħt l-art. Ma nistawx aħna nużaw għalhekk ir-riżorsi tal-art jekk inti eh, tistudja id-direttiva qafas tal-ilma, mela aħna rridu inħarsu l-ilma ta' taħt tal art qed nitkellem dwar il-kwantitajiet u l-għada eh, kimiċi ka iġifiri mela l-unika risorsa ġeja mill-produzzjoni industrijali. fil-mija tal-dawna ġejjin mill-produzzjoni industrijali. Sa kiku ma kellniex aħna impjanti ta' disalinizzazzjoni, aħna nafu li qed nitkellmu dwar teknoloġija li użata fid-dinja kollha u jiena nemmen li il-Gżejjer Kanari huma punta referenza l-użu ta' din it-teknoloġija minister ngħidu li dawn l-impjanti jinstabu fuq il-kosta ta' Fuente Ventura u dawna jihdu eh, mill-mijiet ta' madwar il-kosta li ma tanxu ma fondi. Iġifiri, jekk jkollna din l-estrazzjoni, din l-attività, nistgħu naraw li eh, Irridu aħna nagħtu garanzija li din it-talba għall-ilma tista' tiġi koperta x'jekk ħajkun hemm il-żejt li joħroġ il-barra mela skont eh, kemm ħajkun hemm dan eh, l-ammont ta' żejt jista' jkun li se jkollna bżonn eh, nwaqfu l-impjant, nalqu l-impjant, ġifieri mhux ħankunu nistgħu nagħtu ilma lill-impjant, ġifieri hemm provvista vera limitata, awtonomija vera limitata, naħseb li ħanispiċċaw bi problema vera kbira dan it-tip ta' impjant. Għalhekk din it-tip ta' attività dan it-tip ta' attività kif jiena stess rajt mid-dokumenti li jirna xili kolli aċċessa għalihom mhux xi ħaġa li qed tiġi indirizzata b'mod tajjeb mhux biss għall-Lanzarotti mal fuentorentura imma jridu aħna nindirizzawha għax jekk jeħreġ il-barra żejt ma nafux kemm u eh, din id-dispożizzjoni tista' tiġi minata dak li x-xraqt ngħid jiena. Nixtieq ngħaddi l-mikrofon l-aħħar kellima li Sinjura Marija Sonde għal 3 minuti. Grazzi ħafna, grazzi eh, President. Jena ċittadin indipendenti. Jena nitkellem b'mod indipendenti kif ukoll nitkellem bħala il-ġenerazzjoni ġdida u koll li għandha xaqsam mal-Konvenzjoni Ewropea fuq il-pajzaġġ jiena nista' ngħidilkom li nappoġġa l kollegi tiegħi u dak li qalu nixtieq nisħaq jiena flimkien ma' dawk li resqu l pestjonijiet ukoll il-kwistjoni ta' parteċipazzjoni pubblika ċivili fil-kwistjonijiet ta' pjanar ġenerali. Jekk jkollna dawn it-trattati kollha l-Konvenzjoni Ewropea l-modelli lokali ta' pjanar, x'inhi il-problema jekk eh, fuq livell tal-istat il-proġetti jiġu mwet li jmorru kontra il-prinċipju demokratiċi riflessi fid-dokumenti. Il-pajzaġġ fi Fuerteventura u Lanzarotti huwa pajzaġġ sensittiv ħafna u hemm rabta tajba bejn il-preżenza tal-bniedem u l-biosfera wkoll. Il-modell ekonomiku tal-gżejjer huwa bażat ħafna fuq turizmu speċjalment dak sostenibbli u aħna nemnu li dana mhux kompatibbli ma' din il-forma ta' attività li qed nitkellmu dwarha il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-pajzaġġ nixtieq infakkarkom għandha l linji gwida l-ħarsien u l-ġestjoni tal-pajzaġġ u qed naraw hemm li hemmhekk hemm l-istrumenti sabiex inħarsu l-pajzaġġ bħala sors ta' ġid, benesseri u kwalità ta' ħajja memx partiċipazzjoni ma ta' ċittadini fil-proċess ta' deċiżjonijiet imma aħna nasbu li dina deċiżjoni vera kbira li għandha x'aqsam mal fatur tagħna għalhekk aħna qegħdin hawnhekk sabiex nitolbu l-appoġġ Ewropew ħalibek bekk intkom tkunu tistgħu tintervjenu fuq din il-kwistjoni liġi speċifika fil-Gżejjer Kanarji ħalibek bekk tistgħu tifmu kemm huwa importanti it-turizmu u kemm hu kbir dan is-settur aħna qed naħdmu flimkien mal-korpi turistiċi meta jkollna l-inni gwida l pjanar ġenerali u kol. Dan il-proġett ma naħsibx li dana qed jikkonforma ma' dispożizzjonijiet li għanna fil-linji gwida tagħna li qed jitolbu għal mudell ta' zvilupp sustenibli, zvilupp li ħajdum fuq medda twila ta' żmien fuq il-gżejjer, speċjalment għal dak li nxaqsam mal-ħarsin tal- l-ambjent, il-prinċipji ta' intervent, mekka miktub li l-intervent privatu pubbliku fil-arkipelago tal-Gżejjer Kanari irrit jiġi protett il-ġit eh, naturali u l-kwalità tal-rizorsi dawn irrit jiġu protetti ħalli bekk jistgħu jkomplu jiġu użati minn ġenerazzjonijiet futuri dwar l-ambjent aħna tal-opinjoni li dan jista' jkollu effett enormi fuq l-ambjent u għandna il-prinċipju ta' prekawzjoni fil-lini gwida wkoll deċiżjonijiet li jaffetwaw il-ħarsin tal-ambjent dawn rrid jiġu proposti u rrid ikun hemm biżejjed data disponibbli sabiex nifmu aħna ir-reperkussjonijiet irrid ikun hemm ekwità wkoll ta' bejn il-ġenerazzjonijiet irridu naċċertaw li l-approċċ ikun wieħed sostenibbli ħalli bekk b'dan il-mod jista' jkun hemm użu ġustu benefiċċju għas-soċjetà kollha u li l-ħtiġiet ta' ġenerazzjonijiet futuri dawna jistgħu jintlaħqu. Issa jiena ħanurikom id-dekret qafas li jistabilixi l-gwida għall-pjanar tal-pajzaċ u r regoli għadna smajna xejn aħna ma xejn iktar minn mindu għadda d degri set nitkellem dwar il-proġett li palissa tiġi pjanatu Dawn ma xir ritratti issa nixtieq nurikom dwar il-gżej tal-gżejjer tagħna u nixtieq jiena nitlokkom. jekk forsi tissew tħarsu lejn il-liġi li jana fuq il-ħarsin tal-ambjent, il pajzaċ u li tiffukaw ukoll fuq din il-kwistjoni li jiena semmej dwar il-parċipazzjoni ċivili. Grazzi ħafna, jiena nixtieq ngħaddi l mikrofon r rappresentant tal-Kummissjoni Sur Fernandez Gomez qabel ma niftaħ id-dibattitu. Grazzi ħafna President. Il-Kummissjoni saret konxja ta' din il-kwistjoni permezz ta' petizzjonijiet varji li jintbatu u ħafna l-menti li jintbatu. U l-Kummissjoni fetħet investigazzjoni għabazi ta' dawn il-petizzjonijiet u ovvjament ħarset il-limiti tal-kompetenza tal-Komissjoni ġifiri aċċertajna aħna li l-autoritajiet spardnjoli ħarsu il-prinċipi u il-rekwiziti li ġew stabiliti mill-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ħajkunu applikabbli jiena nixtieq ngħidilkom l-ewwel qabel kollox li Il-kompetenza għad deċiżjoni fuq eh, it-ħaffir u eh, l-autorizzazzjoni ta' tħaffir ta' rizorsi nazzjonali din il-kompetenza ta' esklusivament fidejn l-autoritajiet tal-Istati membri ma' fit-twettiq ta' dawn din il-kompetenza li l-autoritajiet tal-Istati membri dejjem għandhom bżonn iħarsu id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif huma applikati speċjalment dawk li applikaw għall-ambjent fuq l-ambjent l-implementazzjoni u l-ħarsin ta' dawn id-dispożizzjonijiet imbagħad ħajamluha possibbli sabiex innaqsu jew nevitaw ir-riski involuti ma' din it-tip ta' attività li uh, il-Kummissjoni, il-Kummissarju jaf ħafna dwarhom fil-qafas ta' dana kollu kif diġà semmejt ilkom il-Kummissjoni kienet uh, kalla kuntatt mal-awtoritajiet Spanjoli u talbet il-kummenti tal-autoritajiet eh, fuq eh, l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u eh, l-Kummissjoni talbet li l-minżuri li għandhom bżonn jiġu implementati għandhom bżonn jiġu implementati sabiex ikun hemm sigurtà ta' dan l-impjant kif ukoll ħarsin tal-ambjent u dinja naturali li tista' tiġi milquta minn dan il-proġett ta' tħaffir u esplorazzjoni. L-autoritajiet Spanjoli informaw li l-Kummissjoni Ewropea li il-proġetti għatħaffir ta' żejt dawna għaddew minn proċess ta' valutazzjoni ta' impatt biex nevalwaw u nifmu aħjar l-effetti diretti u indiretti li dan il-proġett jista' jkollu fuq l-ambjent għalek dak li xtaqt najt dwar proċess EIA u dan ukoll involva l-istadju ta' informazzjoni pubblika fejn kemm l-awtoritajiet kif ukoll il-pubbliku interessat kellhom l-opportunità jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. Xut minnhom ġew ikkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti qabel ma ġi awtorizzat il-proġett. Ma jidirx għal-Kummissjoni Ewropea ma nħassibx li dawn il-proġetti koperti minn dawn il-commissions eh, ġo approvati sissa ġifiri eh, sissa ma kienx hemm eh, stqarrija fuq l-impatt fuq l-ambjent u il-Kommissjoni ma tistax tara wkoll jekk kien hemm ksur tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dan mhux se jkun possibbli qabel ma l-awtorizzazzjoni aħħarija tinata mill-autoritajiet, ġifiri dawn il-proċessi għadhom għaddejjin, ġifiri kull ma tista tagħmel il-Kummissjoni tista titlob li id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea applikabli jiġu imħarsa u ġala darba jkun hemm awtorizzazzjoni il-Kummissjoni e, bil birraqa torrat monitorat tal-attivitajiet tal-awtoritajiet Spanjoli ħalli tista' tarċetta li jkun hemm ħarsin totali tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa nixtieq niftaħ id-dibattitu għal kelliema għandi erba membri il ħames membri fuq il-lista tiegħi. Jiena se intervjeni kemm kal pala MP kif ukoll pala ċer sur Lopez Aila. Grazzi ħafna. Iva, dan huwa l-Parlament il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal petizzjonijiet u għalhekk min irressa il-petizzjoni ndur wal x'jaqdi iċ-ċittadin l-awtoritajiet li jirrappreżentaw il-qafas ċivili tal-Unjoni Ewropea li jiġu hawnhekk il-Parlament eh, u eh, sabiex huma jikkotesta u jitkellmu u eh, jikwotaw il-leġislazzjoni Ewropea mar rwol tal-Parlament Ewropew tal-Komissjoni u importanti ħafna jiena smajt ukoll il-min ressa eh, il-petazzjoni nixtieq ngħid li jiena nappoġġa 100% ukoll il-grupp ta' soċjalisti kollek hemmhekk speċjalment id-delegazzjoni Spanjola ta' soċjalisti ma tħassib li għandhom bi bażi tajba u l-biżat li għandhom ukoll eh, il-biżat li dawk li tkellmu magħna għandhom Jena nishti nifoka fuq il-ħarsin għal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. kif eh, l-autoritajiet qed jitkellmu dwar eh, żejt ħaffir ta' żejt fi Spanjol għax naħseb hemm kontradizzjoni bejn din l-awtorizzazzjoni u l-użu ta' enerġija nadifa, sostenibli li tiġġedet u eh, li għanna nasħu fuqa fl-Europa ġifiri jem kontradizzjoni bejn il-modell ta' turizmu sostenibli li nistaw najdu li huwa sinsla tal-ekonomija u tas-soċjetà fil-Gżejjer Kanari. U hemm il-fatt ukoll li din l-awtorizzazzjoni Et eh, rajna ħna rifjut totali mill autoritajt fil-Gżer Kanari, il-Gvern, il-Parlament. U l-autoritajiet eh, f'dawk il-gżer li iktar l-huma mill-quta minn dil-kwestjoni, ġifiri Fortaventura u Lanzarotti xaġa vera kruċali fil-politika tal-Gżer Kanari u Spanja u eh, nafx jiena kemm il-leġislazzjoni Ewropea ġiet imħarsa hawnhekk il-leġislazzjoni ambientali Ewropea li tinkludi l-IA u eh, direttivi differenti li janna fuq eh, l-effetti tal-proġetti pubbliċi preġevati fuq l-ambjent kif ukoll direttiva fuq il-ħarsin ta' ambjenti naturali u il-fauna u l-flora. il fauna u l flora xtaqt nfakkarkom jiena li mill-inqas għaxar zoni protetti li huma inklużi fil-sistema ta' Natura 2000 il-gżejjer Kanari u kol huma dikjarati bħala zoni sensittivi. U għam il-kwistjoni u kol ta' nuqqas ta' kompetizzjoni. flotja ta' dawn il-permessi għal kumpanija unika u għalek qed nitfaw id-dubi fuq direttiva 94 tal-2000 u Nejn ġifiri li dana jitkellem fuq il- dana direttiva titkellem fuq il-kompetizzjoni u meta kien hemm oġġezzjoni kontra l-ewwel awtorizzazzjoni fl-2001 aħna edna li eh, jista' jkun hemm effetti katastrofiċi ġifieri żejt jista' ħroġ il-barra u dan seħħ sena wara fil-Golf tal-Messiku. Tistgħu timmaġinaw il-konsegwenzi li dan jista' jkollu fuq Lanzarote u Fuerteventura minħabba l-fatt li aħna qed nitkellmu dwar inqas minn 60 km ta' distanza minn dawn iż-żoni ferm zbieħ li għanna nħarsu m'għandniex aħna garanziji, m'għandniex garanzi li l-awtorizzazzjoni ħarija se tħares il-leġislazzjoni għal Ewropea għalhekk fis-semmi soċjalisti nixtieq jiena nitlob li din il-petizzjoni tinżamm ħalli bekk nistgħu aħna nagħtu biżejjed assigurazzjoni il-protesti kollha li tqajmu dwar din l-autorizzazzjoni unilaterali għal kumpanija waħda mill-gvern Spanjol, jena naħseb li din il-ħaġa tista' tintlaħaq ġifieri ħarsin tal-leġislazzjoni Ewropea palissa m'għandniex din il-garanzija ma teżistix. U din il-proċedura jena naħseb li din il-proċedura iva mx ħafna l-qoddim u saqqet eh, fis-sajf ħalli bekk eh, stajna nevitaw eh, biex jevitaw il-protesti, ma dawn il-protesti xorta saru għalhekk il-grupp ta' soċjalisti jixtieq jitlob li din il-protezzjoni tinżamm u tibqa' miftuħa. Grazzi ħafna, grazzi issa nixtieq ninfurmakom li fadal sitt kellima fuq il-istatana u rridu nagħlqu fin-nofsija. Nistgħu nkomplu aħna mingħajr l-interpreti iva ma nixtieq jiena nitlobkom sabiex tħarsu il-ħin allokat. Lilkom ħalli bek nistgħu niġbdu iktar eh, konklużjonijiet sur Agustin eh, kien l-ewwel li talab għal mikrofonu imma nsiħt naddilu l-mikrofonu issa ħanadilu l-mikrofonu issa grazzi ħafna President. Il-kumpaniji emozjonali għal ħafna snin issa għal ħafna xiran ta' snin qed jgħidilna li qatt ma jkun hemm se jkollna diżastru imma aħna rajna u smajna wkoll mill-Kummissjoni Ewropea kien hemm it-traġedja ta' fil-Golf tal-Messiku u l-impatt veru enormi ta' dan id-diżastru fejn BP tar-Renju Unit eh, Affetwaw eh, l-Istati Uniti u eh, id-daqs ta' dan il-dizastru eh, laqas stajna nantiċipawħ u jena naħseb li l-Kummissjoni Ewropea se tikkonsidra u se tiġbed l-elezzjonijiet eh, se tikkonsidra l-elezzjonijiet li aħna ġbidna mill-attivitajiet tagħna li għandna hawnhekk interpretazzjoni u implementazzjoni vera dajfa ta' direttiva dwar il-valutazzjoni tampat fuq l-ambjent mu qed nara l-ebda ġifiri eh, informazzjoni dwar l-affetti u Mhux qed naraw ukoll dwar il-ħtiġa drammatika tal-valutazzjoni ta' impatt fuq l-ambjent meta qed nikkonsidraw li għandna dawn il-ilmijiet vera fondi, diversità vera sensittiva, natura il-fejn, il-fat li l-ilmijiet tal-baħar huma l-uniku sors ta' ilma tax xorb għal gżejjer Kanari u eċċetra eċċetra, jiġifieri mela hemm din il-ħtiġa drammatika għal valutazzjoni ta' impatt li jam sija mill-Kommissjoni Ewropea tilet punt bħalissa issa din f'nofs negozjati bejn il-Kommissjoni Ewropea, il-Parlament u l-Kunsil, it-trialogu u li jkun hemm emendar tal-valutazzjoni ta' impatt dan qed jitlob għal iktar trasparenza, oġġettività u neutralita u prevenzjoni wkoll ta' konflitt ta' interess meta qed nitkellmu dwar proġett simili meta il-proġett dan ġi infassal minn Repsol għal benefiċċju tiegħu ġifieri dan jagħtih l-isem ta' neutrali uh, u uh, imma dina nistgħu ngħidu ċajta E, il-qatma nixtieq li din it-trajta terġa' tingħat. Imbagħad fejn x'nistgħu ngħidu dwar il-konsultazzjoni mal-partit interessati jekk is-sindki, il-kunsilli lokali, il-parlamenti lokali qed jopponu għall proġett u mbagħad il-Kummissjoni qed tgħidilna li Iva saru konsultazzjoni ċirqa tal-partijiet interessati, mela din hija ċajta oħra vera gravi imma im Kummissjoni mhux qed tgħidilna tweġibiet il-korretti U x'nistgħu ngħidu aħna bħala l-aħħar punt dwar l-soluzzjonijiet alternattivi li huma meħtieġa mill- direttiva emendata ġrida mu qed nara l-ebda ġifiri sorsi alternattivi li huma imsemmija kemm jekk qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-ambjent, l-enerġija, etc. Ġifiri jiena li nista' nagħmel biss nappoġġa 100% l-proposta tal-, tal Sur Agolar li il-petizzjoni tibqa' miftuħa skrutinju mill-qrib mill-Kummissjoni Ewropea u ma' obbligati li joħorġu bitweġiba serja fissem il-Kumitat Peti. mbagħad il-Kumitat Peti tagħna ġifieri il-Kumitat li jmiss irrit iħares jistudja l iżviluppi kollha li qed isiru fil-Gżer Kanari Kanari bekk nistgħu naċċertaw li ma jkunx hemm eh, definizzjoni li konna definizjoni unika tal-Egżer Kanarje, eh, turizmu. Spanja tixti eh, mela tirrovina l-unika ħaġa li eh, vera hija importanti għal Gżer Kanari u intkom u li jkun hemm l-istess dizastri li saru fil-passat. Grazzi. Signor Mato tieni la Grazzi. Sema do Mato. Grazzi President. najt li nappoġġa u nirrispetta lil dawk li naqdu magħna llum. Ma nistax però naqbel ma' kull ma jgħidu f'sitwazzjonijiet ta' dan it-tip ħafna affarijiet jittieħdu konsiderazzjoni jista' jkollna politika, demagogija, populizmu permezz ta' dan. Pero issa l-Kummissjoni ta' tina informazzjoni u ta' tina um, rapport ta' ksur ta' direttivi vari. Kummissjoni semmet bir-raqqa. Jien għandi ħafna rispett lejn dak kollu li jint għalan anka l-aħħar kelli. Nistab li ma kien hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. ma nistax nsemmi punt punt però fid-dettal ma nix biżiet ħin u lanqas ma tħal wis fid-dettal fuq il-kwistjoni. Il-Kummissjoni qalet ġa bitċar ċar li m'hemm l-ebda eh, ksur ta' regoli. Allura fuq x'ġed nitkellmu? Jekk aħna nħarsu lura fi żmien, din l-autorizzazzjoni hija konferma ta' autorizzazzjoni inizjali mill-2001 u allura maħniex għadin nitkellmu dwar permess ġdid, iżda din nitkellmu dwar follow-up formali ta' autorizzazzjoni ta' qabel. dak iż-żmien kien diġa li ma kienx hemm biżżejjed protezzjoni ambjentali ġiet nedija f'jannar tas sena l-oħra u kien hemm ukoll proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Il-kumpanija setet tażel li tagħmel dan kollu mod inqas rigorus għax ma kien hemm l-ebda obbligu li jagħmlu assessjar tal-impatt ambjentali kien hemm proċess ta' konsultazzjoni u ovvjament iċ-ċittadini Iridu jkunu parti minn dan il-proċess. Kienem ktar minn 5000 komunikat f'dan ir rigward Ġew segwiti rekwiżiti kollha skont l-istituzzjonijiet, l-awtoritajiet lokali, l-assoċjazzjonijiet ta' sajjed NGOs, eċċetera konsultaw ukoll mal-Green eh, Biking Club. <laughs> Għal daqstant jidher li l-konsultazzjoni kienet waħda kbira u dettaljata. Jidher li kien hawn xi ftit ta' taħwi hawnhekk għaliex ma konniex eżattament ċari dwar il- hydrocarbon permit u expiration permits biex back dawn ikunu permessi li ma għam għom xiktar tart. U għamennu kol li għanna dan l-assessjar tal-impatt ambientali u ma jider li jem ebda problema dan huwa dak li qed il-kummissjoni u lanqas ma jider li ser ikun hemm l-ebda ksur ta' regolamentazzjoni. Kien hemm assessjar biex tieħed in konsiderazzjoni l-ambjent dwar direttiva 40 dwar Strategic Environmental Assessment li mhijiex eżattament applikabbli hawnhekk. Għaliex minħabba il natura ta' dan il-proġett għal daqstant mhijiex xi ħaġa mandatorja. Fil-prinċipju wkoll id-direttiva għafas tal-ilma Naħseb hawnhekk għandna ħjar nanalizzaw il- framework directive għal eh, l-ambjent marittimu din tkun iktar applikabli rridna naraw eżattament x'inhu lan finali tal-biodiversità, nżommu eh, l oċeani notfa, naraw li jkunu produttivi u dan is-set ta' leġiżlazzjoni. Jider li dawn il-proċeduri meħtieġa saru fil-fatt u ntlaħqu. Ovvjament smajt li l-kellima kollha li l-esperti anka meta tkellmet Marisa Teħedor eh, hija kienet konsulent fil-gvern tal-Kanari ħadmet miegħi u naf li hija xjenzata tajba ta' reputazzjoni kbira. L-istess Eh, daw kolla li parteċipaw fil-bqija tal-istudju għal daqstan tixilqaw mir rispett tagħna. Għandna daw l-argumenti kollha u jidher li daw l-argumenti huma kollha kontra dan il-proġett huma l-koll marbuta ma' inċidenti. Impatt ukoll fu eh, eh, la safar u il-problema ta' żejt f'kas li jkun hemm ehm, tixrid ta' żejt Għarridu nippruvaw nimminimizzaw dawn ir-riski. Rridu miżuri uh, ta' prevenzjoni u ta' korrezzjoni. Dan huwa dak li rridu nifukaw fuq. in tkellmu dwar il- l-oppozizjoni totali eh, li kienem da kollu minnu din hija kwistjoni li hija marbuta mal eh, gżer Kanari. frar tal-2011 kien hemm il-Viċi President u Segretarju Ġenerali tal-Partit Soċjalista u dawn kitbu f'artiklu għallu li kienu ser jisiru esplorazzjonijiet fi kwalunkwe stadju, ma hemm ebda dubju dwar dan, mbagħad kien hemm oħrajn eh, li qalu li Segretarja Ġenerali għali mux qed jara l-ebda problema bil-drilling ta' żejt. Din dan persuna l-lum huwa l-Viċi President tal-Gvern Lokali fi Gżejjer Kanari u huwa issa kontra. Għanna intervista oħra unek li edha tajt li rridu nirrikonoxxu li s-sorser mluni ta' kontaminazzjoni tal-kosti tagħna mhijiex eżattament il-fixi ehm, um, ta' żejt Irrid nanalizzaw ukoll il-programm elettorali li fuq il-gvern eh, ġivutat u matur. Hemm ukoll kwistjonijiet li huma ta' interess kbir għall futur tal-Gżejjer u dawn jinkludu wkoll prospettivi tal kwistjonijiet ta' żejt. Kien hemm min qal xi ħaġa l-bira u xi ħaġa totalment differenti l-għada. Kifet fil-midunet din hija kwistjoni li għanda ħafna eh, punti differenti għed nitkellmu dwar populizmu eh, politika u ħafna affarijiet oħra. Issa fir rigward tal-konsultazzjoni mal-renju tal-Marok jidher li daw għandhom l-ebda problema biha. Nista' ngħid ukoll li ma naqbilx ma dak li intqal fil rigward tal-konsultazzjoni pubblika u li di ma saritx kif suppost għaliex il- Iż-żmien meħtieġ huwa ta' 30 jum għal konsultazzjoni da' ġestis għal 45 jum. Eluf ta' nies ipparteċipaw fil-konsultazzjoni u 11.000 persuna sottomettew kummenti. Jider li ma hemm l-ebda argument kontra dan, per ovvjament nistgħu nħallu l-petizzjoni miftuħa u nassiguraw li jibqgħu uh, isegwu l-istandards kodda kolla. Grazzi ħafna, grazzi sur Mato, is-sur Rumeva jek joġbok. Grazzi ħafna, skużawni ta' dan id-dawmin wasal tard, l-ajruplan tiegħi kien tard. Għandi dawn l-argumenti kollha jiena ġejt fil mort fil-gżer kanal jiddiskuti dawn il-kwistjonijiet kollha nista' ngħid li nappoġġa eh, l-grupp soċjalista fuq din il-kwistjoni. Dan jista' jagħmel joħloq mudell dan huwa modell tajjeb għal żoni kostali. Ma naqbilx ma dak kollu li qal is-sur Mato, però naħseb li hemm ħames affarijiet li jridu jittieħdu konsiderazzjoni f'dan id-dibattitu l-ewwel net parteċipazzjoni meta nitkellmu dwar leġislazzjoni Ewropea, mod partikolari d-direttiva fuq l-informazzjoni għal eh, popolazzjoni fejn ikun hemm impatt serju ambjentali. Ma nistgħux nagħtu informazzjoni parzjali lill popolazzjoni umbat ma nisimawx l-eluf ta' kontributi li jisiru. Dan huma ċifri ta' sfirmatom mhux li tajtkom jiena. Konsultazzjoni pubblika tfisser li inti tibni modell tagħmel dan kollu flimkien Dan huwa konsens tal-popolazzjoni u tippermetti għall iżvilupp futur tal-komunità lokali. Imbagħad kwistjoni oħra li jiena naħseb li hija importanti ħafna fil ta' dan it-tip għaliex kellna problemi kbar f'każijiet simili. Aħna rajna il-politika tal-kapitalizmu modern li hija kwistjoni ta' privatizzazzjoni ta' profit u eh, riski kollettivi. Min ħallas fl-aħħar? Dawk li ma kellhom l-ebda vuċi kif ser isir il-proġett m'għandniex ninsew dan dan saħ fil-Messiku. M'għandniex imorru wis il-bot fi żmien għandna eżempji riċenti ħafna mbagħad hemm kwistjoni oħra l-eżempju tal-enerġija. Il-gvern huwa kontra ir-rinnovabbli enerġija nadifa Irridu naraw il-modell tal-enerġija tagħna u rajna li f'Ispanja ħafna diskors fuq il-rinnovabbli, enerġija rinnovabbli u nadifa. Jidher li għaw diskrepanza hawnhekk u nafu x'inhu l-opinjonijiet tal kummissarju Oettinger u oħrajn u tal-reprezentanti tal bil-kwistjonijiet ambientali, rridu nitlu fi proċessijiet ta' transformazzjoni tal-enerġija bħala l-Unjoni Ewropea rridu naraw eżattament x'jagħmel kull stat membru. U kif qal is-Sur Lopez Aguilar, kwistjoni ta' kompetizzjoni din mhijiex l-unika każ, din mhijiex l-ewwel darba li l-Ministru tal-Industrija fi Spanja qed jibbenefika lil entità waħda biss Għal daqstant, irridu ehm, nanalizzaw din is-sitwazzjoni u nuru kemmi serja. Dawn l-impatti ambientali huma serji u irreversibli u aħna f'ħda l-Unjoni Ewropea rridu nibdew nimplementaw il-prinċipju ta' prekawzjoni. Ma nistgħux noqogħdu hemmhekk u mbagħad nilmentaw fuq affarijiet li aħna ma għamilniex meta kellna ċans li nagħmluhom. Għed nitkellmu dwar il-Castra Gas Project li jolqot l-kosti eh, tal-Mediterran. Nħabba nuqqas ta' pjanar dawk li mandom lebda vuċi qed jispiċċaw ikollhom iħallsu dan il-prezz. Biex nikkonkludi, hemm aspett wieħed li naħseb li huwa l-iktar importanti. Aħna ninsabu f'nofs kriżi u għedin niprivaw nħorġu b'soluzzjonijiet. Bazi għadok, biex bekk inkunu nistgħu nelbu din is-sitwazzjoni fir-rigward tal-impatt soċjali u dak ekonomiku. Fil-Gżejjer knarju huwa ċar ħafna li l-ikbar potenzjal ta' din hija li nipproteġu turizmu b'mod sostenibbli u dan mhuwiex marbut xejn ma l-esplorazzjoni ta' żejt anzi dan imur kontra l-potenzjal ta' din iż-żona u jista' jiskoraġixxi investituri li jinvestu f'dan il-qasam. Din hija xaġa importanti ħafna għaliex dan huwa potenzjal kbir u naf li sur ma f'dan kollu ħafna ħjar minn nafjen. Grazzi ħafna. Naddi sal-kelma s-sur kurses, zoħma l-ħin u namel l-istess jena, grazzi. Non repetir tantos argumentos como s-san dado ya a, fav <coughs> a favor de mantener abierto. Mux ser repeti. Nishtin kommenta fuq xie affarijiet li eh, ntqalu f'dan id debattitu rabta ma l-autorizzazzjoni li nħarġet mill-gvern Spanjol fl-2001 is-sur Mato nesa jgħid li dawn kienu meqjusa ehm, nulli mill-Qorti Suprema fl-2004 u din hija xaġa li ta' min jieħu konsiderazzjoni dan huwa fil-fatt argument li aħna għandna nieħdu konsiderazzjoni jekk aħna se nanalizzaw l-aspett legali. Mbagħad ovvjament hemm il-kwistjoni tal-Marok. L-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod tiddetta xejn lill-Gvern tal-Marok għalissa Imma ovvjament jaf eh, nkunu rridu nistudjaw l-involviment tagħhom fir-rigward ta' lib. Pero involuti fejn hemm eh, esplorazzjonijiet ġewwa l-Marok, forsi hemmhekk ikun hemm iktar hemm bżonn ta' iktar dibattitu dwar min qed jesplojta dawn il-bjar u x'interess hemm wara dan kollu. Għal darb'oħra l-Unjoni Ewropea ma tistax tiddetta xejn lil Marokku, ma tistax titlob lanqas spjegazzjoni min-naħa tagħhom. hemm obbligu li tagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni fit-territorju Ewropew fil-Gżejjer Kanari. Dan huwa dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk illum. Aħna hawnhekk eh, membri tal-Parlament Ewropew u aħna jridu eh, nirrispettaw il-min eh, ivvutalna l-elettorat tagħna. Rajna li awtoritajiet lokali u reġjonali fil-Gżejjer Kanari huma fil-fatt kontra dan il-proġett. U għal-daqstant, irridu nieħdu konsiderazzjoni il fatt li huma kontra għaliex nies mill-Gżejjer Kanarji ġa qalu li ma jridux din l-esplorazzjoni li tibqa' dejja. Aħna l-inqas il-membri parlamentari Spanjoli Irridu nieħdu dan kollu konsiderazzjoni. Jekk f'xi stadju jkun hemm opinjoni differenti nies jiblu femtom, etc. Il-koll mek nafu li nies għaqlin jirġaw jisu mill-ġdid l-azzjonijiet tagħhom. Forsi fil-bidu kellhom opinjoni partikolari minħabba li ma kellhomx informazzjoni biżejjed jew l-informazzjoni ma kienx ta' kwalità biżejjed. għandi talba oħra għal kummissjoni. Kjoġbok. Tanalizzawx biss affarijiet li ġa saru, forsi irridu nkunu xi ftit iktar aggressivi. Naħseb li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet ninqas nispera li ser jitlabkom biex iżommu dan il-fajl miftuħ. Ma naħseb ukoll li għandna nċolbu lill kummissjoni biex tinsisti li jżomm kwalunkwe informazzjoni li l-Kummissjoni għat m'għandix. Assessjar tal-impatt ambjentali, ir-rapporti. u għanna ninsistu wkoll mal-gvern Spanjol jew passi biex jassigura li l-popolazzjoni tal-Gżejjer Kanari ma jkollix riskju ta' ħsara reversibbli mhux biss minħabba l-ekonomija tagħhom ġifieri settur tat turiżmu imma l-iktar ħaġa importanti l-kapaċità tas settur tal-produzzjoni fil-Gżejjer Kanari ta' nitkellmu dwar l-agrikoltura, kabir ta' animali, sajt, ecc. Jidnoqdu attenti li l-ħajja sostenibli fi gżir Kanarja għal popolazzjoni lokali u għal stant nitlab li kommissjoni biex tinsisti dwar il-konklużjonijiet tagħha. U li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet jinsisti li l-Kummissjoni tmur l-lin eh, u titħol iktar fil dettal fl-inkjesti taħħa u tassigura li jittieħdu miżuri biex jevitaw riski kbar li ġa ġew enfasizzati hawnhekk f'din il-laqallu. Grazzi. Issa naddu għal Sur Jirisabal. Nirati eh, este tema, kux tema għi causa gran commozione. Grazzi tal-opportunità li ndiskutu dan il-punt dan huwa suġġett importanti ħafna fil-Gżer Kanari u qed naraw ukoll dan rifless fin-numru ta' petizzjonijiet li waslunna petizzjonijiet li ġejjin minn bosta nies u nies li jgħixu uh, parti differenti tal-Gżer Kanari. Musra għat nirrapeti dak kollu li għadna, kif smajna. Ovvjament l-autoritajiet għandhom jikkonformaw ma' direttiva, pero din hija kwistjoni li għandha tmur li lin għaliex hija marbuta ma' drittijiet fundamentali tal-bniedem l-aċċess għall-ilma tajjeb għax-xorb. Dawn l-attivitajiet ta' tħaffir ser ikunu ta' teddida għal dan l-ilma u l uh, modell ta' enerġija u kol għandu kun importanti aħna rridu niddefendu drittijiet ta' ċittadini tagħna. U uh, dan huwa ċar ukoll illi uh, d difiża ta' drittijiet tal-bniedem ta' dan il-kumitat li u xogħol jagħmel dan il-kumitat jista' wkoll ikun eh, ta' valur dan il-qasam. Irridu naraw illi dan jikkonforma ma' direttiva. Għamna qed nitkellmu dwar in-nies u irridu ndefendu dritt tagħhom u mhux l-interess privat.